parti minn teknoloġija ġdida li il-Parlament qed uh, jaħdem fuq u fil-fatt naħna l-ewwel kumitat fil-Parlament li qed jaħdem ma' kumitat ieħor ġewwa pajjiż ieħor. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi tagħna ġewwa l tal talli qablu li jaħdmu b'dan il-mod. Issa dwar xi arranġamenti aħna ġin naħdmu f'laqa normali, f'kamra normali tal-kumitati u qegħdin taraw li kamra kbira ħafna. Issa meta ma jitkellmu il-membri ser tarawhom fuq l screen tagħkom. Għanda san se tkunu tistaw tieħdu risposti diretti, kummenti diretti minnaħa tal-membri hawnhekk. Bħalma tafu ukoll ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki hija politika għawlenija fir rigward ta' dan il-kumitat għal kumitat ta' l-imko u il-Kummissjoni palissa din taħdem fuq riforma, fuq proposta għal riforma li aħna ħerqana ħafna li naraw u biex nipreparaw l-pozizjoni politika tagħna minnaħat tal-parlament, ġifiri aħna rridu nagħmlu kumitat ser nfasslu rapport minn dan il-Kumitat dwar l-implementazzjoni ta' regolamentazzjonijiet eżistenti, direttiva eżistenti u kif aħna nixtiequ l din tinbidel. Minna u ftit ieħor se tisimgħu mir-rapporter tagħna responsabbli għal dan is-Sinjura Memma McClarkin. U għana qegħdin nistennew li l-Kummissjoni ser tibatilna proposta leġislattiva probabbilment madwar Diċembru ta' din is-sena. Mbagħad nitkellmu iktar tard dwar il-ħin eżattament meta tisilna din il-proposta. Din hija introduzzjoni qasira minn naħa tiegħi. Issa ser nadi il-kelma li Sur Hinskin li huwa iċ-ċer tal-Kumitat fil-Bundestag. Nixtieq ngħid kemmtejn ta' introduzzjoni. U Sinjura McClark kienu mbagħad ser tintroduċi r-rapport ta' ħambat għandna kelliema minn żewġ naħat u eh, għandna wkoll lista ta' kelliema kull wieħed jiena u l-President. Nispera li nkunu fil-ħin diskussjonijiet tal-KHDI, nispera li kullħat iżomma l-ħin tiegħu u l-kollegi tiegħu ekser ikollhom uh, l-arloġ biex isegu sew il-ħin. Eh, nistidinkom bħala nistiden li ċer tal-Kumitat tal-Bundestag biex jatina messaċ. Grazzi. jintank, Dank, kollegi ħabu, fil-disja diese den Worte. Grazzi, Sur Harber, għal dawn il-kemtejn ta' introduzzjoni. Signori. Għawnek id kom mill-Germania. Interessati ħafna f'din il-teknoloġija disponibli mill-Kumitat eh, Ekonomiku Teknoloġiku dan huwa proġett pilota li ser jgħina ħafna. Ser eh, nitkellem dwar dak li inti għadek kemm semmejt, President Ma nix nisilfu isħin fuq l-introduzzjonijiet, rridu nibdew naħdmu direttament. Aħna grati li l-Kumitat ta'kom u il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiku Teknoloġiċi, niskola prezenzja preżenti hawnhekk fuq din in-naħa, eh, qegħdin jittrattaw dan il-kwissjonijiet għaliex ir-rikonoxximent ta' kwalifiċi professjonali ġewwa l-Ewropa huma ferm importanti. u rridu nassiguraw li ser nużaw il-potenzjal professjonali ta' Ewropew bl-aħjar mod u nużaw il-ħin tagħna wkoll bl-aħjar mod. Ir-reviżjoni ta' din id-direttiva għal stanti jeħtieġ li bizzeja ta' attenzjoni u il-Kumitat tal-imko parlament Ewropew għażel dan is-suġġett ferm interessanti u jien nixtieq nirringrazzjakom tal-inizjattiva tal-li għamiltu din il-laqa tal-li ħejjejtu din il-laqa. L-abbozz ta' rapport, fl-abbozz ta' rapport aħna rajna li hemm ħafna punt interessanti. Il-Ġermanja sam il-bidunet appoġġat din ir-reviżjoni u hawnhekk fl-aħħar ftit snin irnexxielna inkunu ta' suċess ukoll iżda ir-reviżjoni ta' direttiva ta' rikonoxximent tagħti opportunità kbira ħafna biex dan ir-rikonoxximent ikun iktar sempliċi u iktar trasparenti u iktar faċli biex tużaħ. Aħna minnaħa tal-Ġermanja kontenti ħafna li il-Green Paper tal-Kummissjoni inkludiet ħafna mill-proposti tal-Ġermanja ħafna miżuri li ġew issuġġeriti hawnhekk naħseb li huma tajbin ħafna mill-lat tal-Ġermanja. U Bekk ser nassiguraw li ċittadini li qegħdin jitħarġu uh, eh, f'pajjiż differenti pereżempju jkun jistgħu jagħmlu dan mingħajr ma jiġi mingħand il-livell qoli. Pereżempju, permezz tal-konferenza tal-videokonferenza llum għan opportunità unika biex nagħmlu skambju ta' opinjonijiet u nissuġġerixxu soluzzjonijiet hawnhekk qed nitkellem ukoll dwar uh, kwistjoni ta' kwalifiċi Il-Parlament Ewropew pereżempju fi frar tal-2009 qal li rrit din il-ħaġa f'mozzjoni ta' riżoluzzjoni li kien għamel dawn il-kards tal-kwalifiċi li jistaw jiġu intużati għall assessjar tal-kwalifika. U naħseb li nistaw nappoġġaw xaġa ta' dan it-tip, naħseb li huwa utli wkoll li naraw li kunem standards l-istess minimi għal tipi differenti ta' professjonijiet. Nkunu nistaw naraw ukoll jekk nistawx nitrasferixxu din is-sistema għal taħriġ vokazzjonali. Naħseb li fil-livelli ta' kwalifiċi hija xi ħaġa dibattibli ħafna rridu niddiskutuha fid-dettall. iż-żewġ opinjonijiet ġew prezentati u jien nixtieq nitlob lill kollegi biex ikomplu analizzaw l affarijiet bir-raqqa u jgħidilna wkoll eżattament xi jistennew minn għandna minn ħata Brussell biex bekk inkunu nistgħu forsi noħorġu f'si soluzzjonijiet. Nirringrazzjawkom għalissa, grazzi. Grazzi tal-li Eh, semmejtu xi punti li tixtiequ tqajmu għad-diskussjoni u issa nixtieq nagħdi l-kelma li Sinjora McClarkin li hija rapporter tagħna u għandha erba' minuti biex tagħmel id-diskors ta' introduzzjoni tagħha u mbagħad nkun nista' nerġa' ngħaddi lilek il-kelma Chairman biex tintroduċi l-ewwel kelliem tiegħek, is-Sinjora McClarkin. Grazzi. L-war nofsinari tajja bil-kulħat jina grati li għedni u sem f'din dan l-iskam ta' opinjonijiet l-lum nishtiq naddi l-apprezzament tijaj li kollegi tana fil-Bundestag Ġermanis aħna ser jkollna eh, diskussjoni utli ħafna llum bħalma tafu jiena tajt il-privileġġ nkun ir-rapporter għal dan ir-rapport l-ewwel wieħed sa minn meta ġejta letta ser eh, din l-interess tiegħi għal eh, dwar direttiva tal-kwalifika professjonali bdiet is-sena l-oħra fejn jien ħdimt ħafna mal-network ta' tobba pereżempju professjonisti transkonfinali u l-impressjoni tiegħi llum hija li l-modernizzazzjoni tad-direttiva mhijiex biss importanti għad kabir ekonomiku futuri sew kollha l-mobilità taċ-ċittadini biex nassiguraw li jkun hemm sigurtà tal-konsumaturi. Rapporti u opportunità tajba l-Parlament biex nifukaw iktar fuq il-propost leġislativ tal-Kummissjoni iktar tard din is-sena jiena tqajt ma' ħafna professjonijiet differenti u il-koll jgħidu li l-istess ħaġa. Professjonisti fl-Unjoni Ewropea kollha qegħdin jistennew li aħna naraw se nagħmlu biex intejbu u nżidu l-mobilità qed jagħtu servizzi fl-Unjoni Ewropea kollha u qed jgħinu fl-ekonomija u biex jgħinu wkoll kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tagħna. Huma jridu jagħmlu xi ħaġa suq uniku aħna rrid nagħtuhom qafas li jippermettilhom li jagħmlu dan kollu. Huma wkoll iridu streamlining tas-sistema Eh, skambju ta' ħaddiema u ikun hemm ukoll sigurtà u kwalità tas servizzi li nataw nassiguraw ukoll li jkun hemm reviżjoni ta' din id-direttiva iżda ma jien nassiguraw li ma jkunx hemm piż żejjed fuq il-professjonisti eh, burokrazija żejda jew spejjeż żejda. Il-Green Paper li ġiet preżentata din is-sena u l-rapport ta' evalwazzjoni li sar wara konsultazzjoni pubblika kien hemm 371 risposta minn konsultazzjoni pubblika mis-27 stat kollu l-autoritajiet uh, u l-ċittadini u ir Rajna dawk li rispondew raw li l-funzjonament kien wieħed pragmatiku u effettiv iżda hemm xi oqsma fejn l-istati membri u professjonisti qegħdin jitolbu li jkun hemm tibdiliet fl-eżistenza tal-viżjonijiet. U wara li rajna x'inhi l-informazzjoni kollha jien konkludejt li kwalunkwe eh, nuqqas ta' ehm, eh, Sodisfazzjoni minn naħa tagħhom hemm ġejja minnu ta fiduċja. L-istati membri l-awtoritajiet kompetenti jilmentaw dwar ehm, il-fatt li m'hemmx bizzejet informazzjoni u nuqqas ta' trasparenza fi teħid ta' deċiżjonijiet fil-21 seklu fl-Ewropa is-servizzi u li insibu xogħlijiet f'pajjiż ieħor tal-Istat tal-Unjoni Ewropea huwa mod ċar ta' kif ikun hemm rwol attiv fis-suq uniku direttiva tal-2005 stabbilixxiet ir-regoli ta' mobilità fost il-professjonisti permezz ta' dispożizzjonijiet ta' rikonoxximent reċiproku Eh, tal-kwalifiki tagħhom. L-anta direttiva kienet li żid il-mobilità professjonali u kol tinkludi proċeduri eh, f'kull stat membru tikkoll ikun hemm xogħlijiet transkonfinali u wkoll servizzi li jipproteġu il-konsumaturi. Fir-rapport jiena rrid nieħu kull punt in konsiderazzjoni li dan ikun tajjeb għaċ ċittadini permezz ta' online information portal u wkoll uh, eh, li nkunu nistaw naħdmu online u koll ikun hemm eh, dispożizzjonijiet għal mobilità temporanja. Irid ikun hemm mobilizzazzjoni tad direttiva uħut mid-dispożizzjonijiet li hemm bħalissa eżistenti u ilhom hemm 30 sena u għandhom bżonn ta' aġġornament. Nistgħu nagħmlu dan birri jkun hemm eh, rekwiziti minimi ta' taħriġ biex ikun hemm iktar innovazzjoni u ninvestu iktar kif żvilupp jista' fil-fatt inkorporat f'dan il-proċess. Nisolbu lill-Istati membri biex innaqsu il-numru totali ta' professjonisti biex ikun hemm iktar flessibilità. Jiena tlab lill komissjoni biex taġġorna eh, l-aspett ta' saħħa pubblika ta' din id-direttiva u jiena nemmel il-Kummissjoni li tagħmel valwazzjoni sħiħa tal-proposta għal professional card li tiggarantixxi iktar valur u ma jkunx hemm frodi Jiena nissuġġerixxi li kull card tiġi marbuta mal-information system tas suq intern u wkoll li jkun hemm mekanizmu ta' alert proattiv biex ma jinqawx problemi jekk xi ħadd ikun jiġi pereżempju sanzjonat dan huwa qasam li għandu jiġi kjerifikat għal konsumaturi u kolla sigurtà tal-pazjenti fir rigward tal-partial access kif meqjus mill-Kummissjoni mod ieħor ta' kif naffaċilitaw l mobilità wkoll innaqsu l-miżuri ta' kumpens imposti fuq il-professjonisti nistgħu naraw li l-ebda awtorità kompetenti l awtorità ma jridux li dan il-kunċett jiddaħħal fid-direttiva aġġornata. Dan jista' wasal loopholes u ehm, mod ta' kif nistgħu nikkontrollaw din il-prassi għal daqstant li jkun hemm valutazzjoni sħiħa biex ma jkunx hemm esklużjoni ta' ċertu setturi. Hemm ħafna aspetti ta' dan ir-rapport jiena nixtieq niddiskuti u issa nixtieq nisma' x'għandhom xi jgħidu l-kollegi mill-Ġermanja u kif din id-direttiva tista' tkun aħjar għaċ-ċittadini u għall-professjonisti wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna Sinjora McLarkin. Rajt li dom ftit iżda mbagħad indunajt li inti kellek tippreżenta rapport kollu tiegħek. Tajjeb issa nixtieq ngħaddi l-kelma lil President fin-naħa l-oħra tal-Kamra biex jintroduċi lill kelliema tiegħu. Grazzi ħafna. Jina grat li nagħmel dan, grazzi l-ewwel net għal dak li għadu kemm għaltilna r-rapporter fuq il-punti għawlenin ta' rapport tagħha, jien issa ser ngħaddi l-kelma li rappreżentanti jew li kellima mill-gruppi politiċi l-ewwel għal sinjura Martina Sean, membru ta' CDOCSU l-grupp tal-Bundestag. Grazzi ħafna, kollegi. Grazzi lil kollegi tal-Parlament Ewropew u tal-Bundestag, grazzi ta' din l-opportunità li tajtuna biex norganizzaw dan l-iskambju ta' opinjonijiet li tajba ħafna l-kooperazzjoni bejn il-parlamenti. Aħna rajna eh, direttiva tal-kwalifiċi u nħoss li il-kelima tiġi interrotta. Irridu nassiguraw li n-nies jagħmlu l-aħjar użu mill-kwalifiċi professjonali tagħhom Kien hemm ħafna punti li ġew aċċettati minn aħta l-Kummissjoni u daqstant nirringrazzja lill kummissjoni għandi biss ftit ħin xi punti kritiċi pereżempju u li nistgħu niddiskutuhom. L-ewwel nett aċċess parzjali aħna xi xiftit kritiċi dwar dan, għaliex dan imur kontra l-kunċett tagħna ta' kif aħna inqisu il-kwalifiċi professjonali jekk ser nagħtu biss aċċess parzjali għal dawn il-kwalifiċi. Dan jista' joħloq problemi fir-rigward ta' taħriġ. Dan il-punt jena ħafna biex niġildu l-qaġa għal il-Germania. Umbat, kondizjonijiet mm, għal aċċess għal professjonisti fil-qasam tas saħħa nies li għandhom esperjenza per eżempju f'dan il-qasam għandhom ħafna kwalifiċi olin u dawn il-affarijiet irridu għaf f'maħna. Il-cards professjonali għandhom jippermettu rikonoxximent iktar maġġel tal-kwalifiċi. Din hija xi ħaġa li għandha tiġi konsidrata. Dan għandu jkun fidejn il-pajis li qed jilqa. L-aħar punt, revizjoni tal-pjattaforma komuni għal rikonoxximent tematiku. Aħna hawnhekk għamilna proposta li l-kworum minimu għandu jkun ta' disa stati membri għaliex inkella ser jkollna problema ta' uh, fil-proċess kollu b'mod ġenerali għal daqsan dawn huma l-punti ewlenin aħna nħossu li huma punti kritiċi u b'mod ġenerali aħna nixtiequ li ikun hemm xi tibdiliet u aħna intom tistgħu tirċievu assessjar kritiku minn naħa tagħna. Grazzi. Sur Haber. Grazzi, aħna eh, qed narawkom tajjeb ħafna u nismawkom sewwa ħafna wkoll. Nixtieq ngħidulkom li intom qed eh, hawnhekk interpretazzjoni fil-lingwi kollha eh, tagħna. Ringrazzjaw l-interpreti. Nixtieq nagħdi l-kelma li shadow rapporters mill-gruppi politiċi kollha Sinjura McClarkin mill-LCR pereżempju, issa ser ngħaddu l-kelma lis Sinjura Constance Legrip li hija membru tal-PPE. Si, Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à... Grazie ħafna, President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja lill kollegi tagħna mill-Bundestag tal-li ħadu sem din il-laqgħa tagħna mill-Ġermanja. Nasab li dan tassew saħħa kooperazzjoni bejn parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew li ħaġa tassew sabiħa. Aħna hawnhekk qegħdin bażikament Inkomplu ntawlu il-forum ta' intern li saħ f'Krakow f'Tizzim ilu hemmhekk iddiskutejna ma' professjonisti, ma' rappreżentanti tas soċjetà ċivili, uffiċjali tal-gvern, membri parlamentari, eċċetera. Aħna nafu tajjeb li fil-Ġermanja Itħassib dwar il-modernizzazzjoni tal-leġizzjoni prezenti tal-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali għandhom xi jaqsmu mal aċċess parzjali il-fornitura eh, ta' servizzi fost oħrajn illi iħasbu tħasbukom dwar din ir-reviżjoni tal leġislazzjoni Ewropea rapport li ħankun qegħdin nivvotaw fuq u fimko fi fatt jindirizza dawn il-kwistjonijiet. U ħankunu qegħdin nagħtu appoġġ konkret li il-prodotti li aħna bħala MPs huma qalbna ħafna u li huma l-qalb ħafna wkoll il-Parlamenti Nazzjonali għaliex aħna wkoll qegħdin nippruvaw illi ikollhom eh, iktar mobilità l professjonisti. Hemm dwar 50 proposta min-naħa tal-Kummissjoni. U il-Kummissarju Barnier semmihom da bħala eh, wieħed mit 12 elementi li waslu għat kabbir. Nixtieq għalhekk issa inqajjem punt speċifiku dwar il-karta ehm, professjonali Ewropea naħseb li din hija eċċellenti, għodda eċċellenti biex twassal għal aktar mobilità, għal aktar sempliċità u għal aktar effettività għal professjonisti Ewropej kif ukoll għall awtoritajiet konċernati u l-Istati membri. Nasab li dana jkun progress kbir għall Ewropa taċ ċittadini li hija xi ħaġa li qed jistenna kulħadd issa jiena naf li hemm punti eh, ċertu problemi dwar l-implementazzjoni t-teknoloġija, x'tip ta' karġ, x'tip ta' database ħajkun hemm hemm ukoll kwistjoni tal-protezzjoni ta' data personali u l-ispejjeż dawn huma kollha punti illi ġew indirizzati fir-rapport u aħna interessati ħafna wkoll inkunu nafu x'taħsbu dwarhom. L-iktar ħaġa importanti però naħseb li dinja kollha hija sistema volontarja u nibbażaw ruħna fuq l-esperjenza ta' ċertu professjonisti speċjalment dak il seħ fil-qasam tal-inġiniera fil-Ġermanja, għaxem kaj speċjali u koll għal-inġiniera ġermanizi. Grazzi ħafna ta' kontributtakom u eh, minn sena l qasal u iktar minn għandkom. Grazzi ħafna Signora Le Grip. U jidispeċini l-insejt nilqa fostna il- Head of Unit tal-Kommissjoni Ewropea Eh, ma dalajċ li għat fostna Sir Jurgen Tiġen li għaf responsabli mi proposta jinsab għonek fostna li għat jismaw kol dak li għandkom xie tajdu intom jek konna eh, xejħin fl-axħar nistidnu kol jgħidzilna xie kemtejn. Naddi għalik issa biex eh, nisimaw il-kelim li miss. Għazza ħafna Sir Harber naf il-ħin qed jafa su hemm ħafna ħafna fejt li nixtieq ngħidu. Mela minna ħatija jissa ħanaddi għal Klaus Bartel illi huwa il-rapporter tal-grupp parlamentari tal-espedi tal-Bundestag Ġermanis. Sur Bartel. Għazza ħafna, Iva, u il-barna f-sinar tajjeb, sinjuri. Aħna għanna l-istess miri tal l-apposta direttiva emendat. Pero naħseb illi nista' noħu l-miri tagħna permezz ta' danna biss parzjalment. Nittama li din il-konferenza twassalna biex ikollna effett fuq il-kontenut tal-emenda proposta. Naħseb li hemm ħafna nies li qegħdin jaqblu dwar il-punti importanti fost il-gruppi politiċi kbar. U naqbel ukoll ma dak li qalet is-Sinjura xon iktar kmini. Aħna tal-SPD nappoġġaw il-punti illi għajmet. Għanna u kol Services Directive ma ninsawix dina il- il-direttiva tal-rikonoxximent ta' kwalifiki m'għandix tkun xi mezz alternattiv biex namlu affajt li kiku ma nistawx isiru. Ħajkun hemm każijiet individwali bħal pereżempju il-gwidi ta' turisti u ma rridux li jkun hemm ċertu regoli li jispiċċaw jaqilbu e, u jiblu s-sistema kollha. Iridu jibqgħu individwali punt individwali li ma jbidlux is-sistema kollha kemm Mod ġenerali, mbagħad għandna il-European Professional Card din hija utli ma ma tix tkun xi ħaġa awtomatika tina ta' bażi ta' proċess ta' rikonoxximent reċiproku mill pajis li qiegħed jirċievu. Jirċievi u din il-kard m'għandux ikollha data personali. U Nasbu li kwistjoni tal-aċċess parzjali huwa diffiċli ħafna wkoll. Aħna rridu li fis-sistema ta' klassifika m'għandix tiġi ikkomplikata żejjed. E niprofaw narmonizzaw it-tassonomija tal-kwali ta' rikonoxximent ta' kwalifiki bħal pereżempju fil-qafas tal-kwalifiki Ewropej. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-profiċenza lingwistika f'ċertu professjonijiet. Kultant, irrid ikun hemm garanzija ta' profiċenza lingwistika għal ċertu professjoni ċertu dipartimenti dawk huma l-punti jew lejrin tagħna u naqbel ma dak li qal is-Sinjura Xon qabel grazzi ħafna Sur Bartel u nerġa' ngħaddi l-kelma Sur Bartel Sur Harber għal kellim li miss. Grazzi ħafna, issa ħan nistieden lis-Sinjura Benedit li jess eh, Shadow Rapporter għal Soċjalisti Demokratiċi tal Parlament Ewropew biex għadu kontribut tagħha żewġ minuti. Jina għan prova nżomma ħin li Natali, grazzi President, u kontenta ħafna li għati konna din id-diskussjoni mal-parlamentari nazzjonali għax naħseb li dan huwa propju kif timbena l-Ewropa, mhix il- Parlament Ewropew li jibni l-Ewropa imma l-Parlamenti Nazzjonali li jinvolvu ruħu fil-ħidma tagħna jkollna ħidma konġunta li mbagħad tibni l-Ewropa. U din hija xi ħaġa li qegħdin nibnu hawnhekk issa fuq id-direttiva tal-rikonoxximent ta' kwalifiki tal-2005 din diskutuha ħafna xhur issa u qegħdin naħdmu flimkien mal-Kummissjoni. Din importanti x'id-direttiva tal-2005 kellha ċertu nuqqasijiet fir-rigward tal-mobilità professjonali li hija xi ħaġa li dejjem qiegħda tiżdied. Fortunatament fil-fatt għax ħafna żgħażagħ illum jafu illi għal ħajja professjonali tagħhom ikun ta' benefiċċju jekk imorru jaħdmu barra minn pajjiżhom. Qed nisimgħu biss bil-Franċiż jgħid il-President tal-Parlament Nazzjonali fil-Ġermanja, jixtieq l-interpretazzjoni. <laughs>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 Aħna kontenti li qed naħdmu mal-parlamentari nazzjonali dan huwa importanti ħafna l-proġett Ewropew ovvjament se ikun immexxi mill-parlamenti nazzjonali flimkien magħna. Il-parlamenti nazzjonali kollha jaħdmu jitfit magħna u din ir-riviżjoni tal-direttiva tal-kwalifiki tal-2005 nafu illi għandha ħafna Eh, nuqqasijiet il-mobilità professjonali huwa fenomenu li qed jiżdied u ħajbqa' jiżdied iżjed għaliex iż-żgħażagħ illum il-ġurnata jafu u jridu imorru jgħixu barra minn pajjiżhom għalhekk importanti illi professjonisti Ewropej ikunu jistaw ikunu ikollhom aktar mobilità dan huwa importanti ħafna s-suq intern u importanti ħafna għal kompetittività tal-pajjiżi tagħna u għal pajjiżi tagħna. Il-professjonisti wkoll għandhom bżonn ikollhom ċertu sikurezza fil-mobilità tagħhom anke l-konsumaturi, pereżempju il-pazjenti jridu jkunu sikuri wkoll. Minix ħanoqgħod nidħol fil-punti kollha kollha li kelli miktubin hawnhekk naqbel ma' dak li qalet is-sinjura li grib naqbel ukoll imma ma' dak li qal il-kollega tal-SPD kull manna bejnietna hija biċċa frontiera żgħira ġifieri naqbel miegħu. Imbagħad hemm dwar aċċess parzjali u importanti ħafna wkoll. Issemmew ukoll il-problemi tal-lingwa. Din id-direttiva tal-kwalifiki trid tara x-livell tal-manizzazzjoni nixtiequ fil- kwalifiki professjonali, jekk qed nitkellmu bizwar taħriġ inizjali, jekk qed nitkellmu wkoll dwar żvilupp professjonali kontinu, għax dan ma jizistix fil-pajjiżi kollha. Hemm bżonn naraw eżattament x'ħankunu qegħdin narmanizzaw x'lieb ta' livell ta' normalizzazzjoni rridu, taħriġ lingwistiku, kuħat jaf x'inhi pozizjoni tiegħi dwar il-professional card li naħseb id-dina tista' tkun odda mill-laqwa u tista' wkoll tiswa biex tkompli s-saħħa identità Ewropea. Għamnek ma xedin nitkellmu dwar gruppi partikolari ta' persuni għadin. Nitkellmu dwar kard li tista' tkun il-bażi ta' ġit ekonomiku għaċ-ċittadini tagħna. Irid ikollna kriterji preċiżi ta' sikurta tal-ċittadini tagħna ta' professjonisti. Grazzi ħafna Bernadette. Nittama li sanna interpretazzjoni fil-lingwi kollha sew ngħaddi lura għal kollegi minn ġermanja Sur Hinskin. Für die Worterteilung, ich kann das Wort gleich weitergeben an die Sprecherin. Grazzi ħafna, jiena ħanaddi immedjatament li kellima li miss rappresentanta tal-FDP Sinjura Claudia Bergel. U hija l-kellim għal-liberali. Grazzi ħafna. U il-ġurnata tajba li kollegi kollha fi Brussell fil-lingwi kollha. Jiena kontenta ħafna li għetna il-pozizjoni sa' grupp tijaj il-lum u najdilkom li l-FDP u l-Bundestag. Appoġġaw bisħiħ u laqaw din id-direttiva. Lan tal-Unjoni Ewropea u illi jkun hemm moviment aktar faċli tal nis kwalifikati u professjonisti fl-Ewropa. Aħna ħniprovaw inħaffulhom il-proċess. Nuqqas ta' nis, nis professjonisti hija problema kbira u naħseb li din id-direttiva hija ftejn nindirizzaw din il-problema m'hemmx bżonn ikollna trasferiment tal-persuni, moviment transkonfinali u talent komplikat U fissem il-grupp tiegħi u l sms naħseb li dan huwa importanti ħafna, speċjalment għall sms u jgħinhom ħafna ukoll. L-ekonomija tal smis teħtieġ qafas speċifiku fl-imkien ma' inizjattivi tal-Unjoni Ewropea. Din hija importanti ħafna timxi it-fit mal-proċess ta' Copenhagen nixtieq infakkarkom f'dan. Dan ifisser li għandna mira komuni għall spazju edukattiv Ewropew, rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali huwa importanti ħafna. Dan però m'għandux ifisser illi għall-SMEs fil-ġejjieni ikun hemm montanja ta' burokrazija. Din hija xi ħaġa li jridu nistudjawha bir-raqqa fil-fatt u naqbel ma' dak li qalet eh, Sinjura Xon tasqal CDU CSU, grazzi. Grazzi ħafna. U naddi issa il-kelma l-ura l-Parlament Ewropew, jgħid il-President. Kinsken. U President, forsi se tgħaddilna mbagħad il-kellim li jmiss tiegħek. Grazzi ħafna l-kellim li mistana ħajkun ix-xedu rapporter għal grupp liberali hawnhekk fil-Parlament Ewropew għall-għalde is-Sur Buzoj. Grazzi ħafna President, jiena kontent ħafna li fl-aħħar għandna din l-opportunità illi ikonna skambju opinjoniet ma' mal-kollegi tal-Bundestag fuq dan id-dossier importanti. Il-kooperazzjoni tagħna hija maħtuġa ħafna sabiex intejbu l-kwalità u l-implementazzjoni tal-leġiżlazzjoni tagħna jiena nemmen sħiħ il-modernizzazzjoni tas-sistemi ta' rikonoxximent reċiproku eh, tal-kwalifiku għat importanza kbira biex nżidu il-mobilita tal-ħaddima, però importanti wkoll illi il-Ġermanja għadda tappoġġa dan l-idea ta' bżonn nifaċilitaw il-mobilità temporanja u d-sistema għandha tkun daqsxejn iktar simplifikata milli Apparti minn hekk għal professjonisti li qegħdin jak jakkompanjaw il-konsumaturi b'mod skonfinali, per eżempju, gwidi turistiċi jew għallima tal-isport, importanti li huma ma noqogħdux nimponu fuqhom is-sistema ta' dikjarazzjoni xme qed ikun hemm kuntatt ma' konsumaturi lokali u għalhekk m'hemmx il-kwistjoni tal-ħarsin ta' konsumatur fin nofsi il-professional card utlu kolla lan tal-mobilità temporanju forsi tista' anke tieħu post is-sistema ta' dikjarazzjoni fil-futur. Ovvjament għandna bżonn ta' għal-valvazzjoni ta' impatt kif suppost għal dawn il-kardżu għandu bżonnu kollu kunu volontarju għannet importanza partikolari u koll mobilità ta' stat membru mux regolatorju għal stat membru regolatorju fċertu kazijiet l-esperienza ta' sentejn li huma meħtieġa u kunu ta' zejjed żejjed il-Gvern Ġermaniż għandu raġun meta jgħid li professjonisti li għadhom kif igradwaw ma jistawx ikollhom u juru esperjenza ta' sentejn għax m'għandhomx din l-esperjenza għalhekk idu nsibu soluzzjoni għal dawn it-tip ta' każijiet fl-aħħar u mhux l-inqas Is-sistema għal rikonoxximent awtomatika jaħdem fl-opinjoni b'mod tajjeb imma rekwiżit minimu ta' taħriġ ħajjaħtiġu ċertu aġġornament fuq bażi regolari. Jiena favuru koll approċi bażat fuq il-kompetenza u dan ifisser illi rekwiżiti minimi ta' taħriġ iridu jkunu definiti mhux biss f'termini ta' tul ta' żmien ta' taħriġ manki dwar eh, eh, fuq ir-riżultati sabiex wieħed ikunlu komparabilità aħjar u niffaċilitaw il-proċess ta' rikonoxximent bħala komment ġenerali nixtieq ngħid li jridu jtiedu passi addizzjonali sabiex inżidu l-fiduċja fis-sistema meta jirna xinna nagħmlu dan naħseb ikun iktar faċli wkoll sabiex nagħmlu progress bis-simplifikazzjoni għal benefiċċju tal-professjonisti u il-konsumaturi wkoll. Grazzi. Grazzi Sur Buzoj. Una dissa al għal President tagħna f'Berlin. Dankeschön, gebe gleich das. Grazie, ħafna, President. Issa ħna dil-kelma minnu fiħ l-esperti Professor Agnes Alpers. Agnes Alpers il-rapporter tal-grupp parlamentari ta' Xaluk tal-Bundestag Ġermaniż. Grazzi President, nilqa dan l-iskambju internazzjonali, nilqa dawn il-punti fuq rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali, iżda dan ma jfissirx li qed nissottovalutaw l-isfidi. U anki f'dawk l-istati membri fej il-kultura ekwivalenti għandha rwol importanti x'taqdi. Huwa importanti wkoll kif il-pajjiżi individwali ser jitrattaw il- lat lingwistiku ta' din id-direttiva, rridu namlu differenzazzjoni propju meta nagħtu ħarsa lejn din id-direttiva. Dan huwa importanti l-informazzjoni li tkun trasparenti u aċċessibbli biex bekk tkun iktar faċli biex naraw x'inhuma l-opportunitajiet li hemm fl-istati membri differenti Iżda dan diffiċli ħafna ġalla darba jkun hemm awtoritajiet, eluf ta' awtoritajiet li jkunu involuti f'dan il-proċess. Irid ikun hemm organizzazzjoni aktar prattika ta' dawn l-awtoritajiet. Issa fir rigward il-rikonoxximent, jekk parti biss tal-aċċess tal-direttiva jkun ehm, maru kun rikonoxxut irridu nagħmlu aktar, irridu miżuri ta' taħriġ ukoll biex bekk nkun nistgħu nagħmlu tajjeb għan-nuqqas ta' ħiliet li hemm Nipreferu li jkun hemm mobilità dan japplika l-migranti li jkunu għexu f'pajjiż għal tul ta' żmien, speċjalment ukoll għal dawk li qegħdin jiċċaqalqu minn posta li ħorfih dan l-Ewropa. Il-taħriġ vokazzjonali huwa utla ħafna ġejjeni jekk ir-rikonoxximent ikun hemm fuq bażi garantita u b'tali mod li jirrifletti u koll jirrispetta il-privatezza u l-informazzjoni personali tal-ċittadini jekk irridu l-ħiliet, irridu ovvjament jirriflettu l-livelli skont kif inhu meħtieġ fil-snajja differenti. Grazzi, grazzi President, u grazzi ta' din l-opportunità biex nitkellmu magħkom. Grazzi tal-li żammejt mal-ħin u issa nerġa' nadilek il-kelma lura fi Brussell. Grazzi President. L-aħħar kellim mill-Shadow Rapporters hawnhekk wara l-ofsenar jew Acting Rapporters hija Sinjura Heidi Rula li qed rappreżenta l-ħodor fil-kumitat tagħna. Ik joġbok. Grazzi, President. Il-kollega Daniza tiegħi qiegħda fuq il-lista iżda mhux hawnhekk fil-kamra. U għalhekk ma stax tgħaddi l-kamra l-lum. Grazzi lill kollegi ħanitkellem fisima Fir-rigward il-tul ta' talim u taħriġ, din m'għandix tkun bħalli kikun nagħtu l-impressjoni li n-nies ikollhom inqas ħin għal taħriġ u jew fiskejjel u ovvjament dan imbagħad ikun ta' żvantaġġ aktar il qoddim fil-ħajja tagħhom. Dan iddiskutejnih mal-Kummissjoni u tistgħu taraw li dak li tgħidu hemmhekk qed mur kontra dak li qed ngħidu aħna. Importanti li jkollna kooperazzjoni xorta waħda bejn il-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew dan tejjibnieh fil-passat. Aħna ħadna nota li meta jkun hemm meta niġu biex nimplementaw id-direttiva jkun hemm problemi jew għax m'hemmx ħin biżejjed jew inkella x-xogħol li sar ma kienx wieħed xira jew temmi. Irridu nżommu dan f'moħħna biex l-esperjenza kollha li ħadna mill-li moddi ma nirrepetuwix biex ma jkunniex problemi. Meta ħarsa lejn solvit u l-kwistjonijiet tal-menti, ħafna ċittadini ħossu li huma żvantaġġati fis-suq waħdini. Għal daqstant, meta nagħtu ħarsa lejn il-rikonoxximent reċiproku jew il kwalifiki professjonali dawn għandhom ikunu priorità li naħilsom il-burokrazija iżda fl-istess ħin irridu niżguraw li l-livelli li konna ikunu siguri U għalhekk hemm l-idea ta' din il-karta u din hija importanti ħafna biex niffaċilitaw l-affarijiet. Ovvjament, jeħtieġ li jkollna studju fuq l-implementazzjoni ta' din il-karta biex nħarsu l-affarijiet bir-reqqa. Iżda naħseb li karta Ewropea jew tista' tgħin ħafna biex tħaffef l-affarijiet u tissemplifikhom. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li zamejt mal-ħin. U issa naddel kelma lill-President Berlin fissem il-Bundestag. Grazzi, President. Jina ċert li sur Mehmet Kivic li Kilic li jiet hawnhekk ħajżhom mal-ħin tiegħu wkoll. Qed jitkellem fisem il-Grupp Parlamentari tal-Ħodor fil-Bundestag Ġermaniż. Ħaniprova nkun ottimista, ħaniprova ħaniprova minn ħati nżomm mal-ħin. Kollegi, nirringrazzja l-Kommissjoni għal riflessjoni tagħhom dettaljata fuq din dispożizzjoni għalija ħames punti ewlenin l-ewwel net li nevitaw il-burokrazija. Jiena nappoġġa il-kunċett ta' numru tal-professjonijiet eh, regolati li nanna nirriveduh u innaqsuh fir-rigward ukoll ir-rikonoxximent awtomatiku. Tinnet jina favur il-Karta Ewropea iżda volontarja madana kollu nħoss li għandha tiġi introdotta fl-istati membri kollha. U nies madwar l-Unjoni Ewropea għandhom ikunu ħilsa li japplikaw il-Karta Ewropea jew le. Fidejhom, il-punt kruċjali huwa li wieħed ikun jista' japplika għal-karta mbagħad ikun fiduċus li l-karta Ewropea tiegħu tkun rikonoxxuta f'pajjiżi oħrajn li jkun iridu jmorru fihom. Tielet punt għandna nkun effiċjenti u mirati fl-approċċ tagħna. Meta nagħtu ħarsa il livelli differenti tal-ħiliet u tal-kwalifiki hemm ma nqogħdux nidħlu f'dettalji għal xejn. Minflok għandna naraw jekk hemmx differenzi sostanzjali u kif nistgħu nelbuhom u mmorru lil minnhom. Ir-raba punt, il-trasparenza jekk tkun qed ħares lejn il-kwalifiki u rikonoxximent għandna bżonn benchmarks, kriteri li jkunu ċari u li tista' tifhimhom faċilment għal kulħadd. U l-ħames punt l-aħħar il-konsistenza. Nixtieq nisħaq il-fatt li huwa ta' importanza kbira li l-Istati membri għandhom jiffaċilitaw ir-rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali li jkunu inkisbu fuq il-territorju tagħhom. Grazzi, grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, kont fiduċus li stajt iżomm mal-ħin u koll u zammejt ma' kelmtek. Tajja pwis. Nerġana għaddir kelma issa l-Parlament Ewropew is-Sur Harber. Grazzi, President. Shadow Rapporter Stana mill- Jef mill-gruppi tagħna tal-xelluk u tal-xelluk maqut mhux qegħdin hawnhekk. Għandi interventi ta' KHDI, għandi slot sal tlet diskorsi ta' minuta, Sirjora Regoer Weiler u Sinjora Gebhardt indikaw li nixtiequ jitkelma u allura nipproponi li nieħdu dawn it-tlet diskorsi u mbagħad nerġan għaddilek il-kelma għal tlet diskorsi ta' minuta minna naħa tiegħek bad forsi naslu biex nagħlqu għaliex qegħdin ftit tard. Ma naħsibx li kif ħajduqqu l-erba ħaj kaċċuna, ħaj waqfu l-kollegament, iżda xorta waħda rridu nżomma mal-ħin jekk jista' jkun. Nitlob il-kellima biex nżomma ma' minuta biex bekk ma niskorrux wisq lilin mill-ħin stabilit. Vaj nafsnar tajjeb, sinjuri, u Insellem mas partikolari li kollega tal-Bundestag kol naqblu il-mobilità tal-professjonisti mhux biss dritt fundamentali ta' trattati imma wkoll huwa u ewlieni għall iżvilupp ekonomiku u sabiex ikollna l-kupru ekonomiku sostenibbli l-iskambju fil-suq tal-xol jimxu brat iktar maġem leġizlazzjoni tagħna għal huwa importanti ħafna li dawn natwalizzaw ir-reġim ta' rikonoxximent tal-kwalifiki professjonali u nadottaw għal realtajiet ta' suq tax xogħol u għal ħtiġijiet ta' professjonisti u tal-konsumaturi. Dak kollu li tkellmu qabli qablu u jiena naqbel magħhom li għandhom bżonn b'xi mod nagħmlu iżjed trasparenza, kon iktar simplifikazzjoni u iktar sempliċità faċilità tal-regoli sabiex ikun hemm iktar rikonoxximent, evalvazzjoni tal-miżuri kompensatorji sabiex insolvu problemi eżistenti u jippermettu li jkun hemm iktar trasparenza fid deċiżjonijiet għal professjonisti u importanti. Hemm bżonn ikun hemm iktar kjarifika u armonizzazzjoni ta' kriterji fuq il-ħiliet lingwisti illi jiġu applikati f'kull stat membri huma importanti. Sinjuri, l-Ewropa hija responsabilità ta' kulħadd u aħna lkoll meħtieġa l-Ewropa trid tgħin lill professjonisti u lil konsumaturi biex ikunu fil-qaffol tassu wahdini waħdini bekk biznis ta' noħorġu mill-kriżi ekonomika u finanzjari għax rridu nibbazawa fuq il-tkabbir sostenibli. Grazie ħafna President u skużi tal-eqbis il-ħin. That's all right. Thank you, Mrs. Grazzi. inti membru Spanjol tal-EFD, supposameta fil-bidu s Signora Vajla Minuta. Grazzi, President. Sur Harber. Nilqa l-Sur Henski u kollegi oħrajn, ex-kollegi mill-Bundestag fil-fatt, iżda nixtieq nressaq xi punti minn ħadd Fil-qosor nixtieq nibda billi ngħid li anki jekk għandna aħna hekk fil-Kumitat Imko, naħseb li tifmu l-maġġor parti minna li l-ewwel qabel kollox qed nħarsu id-drittijiet taċ ċittadini tagħna biex ikollhom il taħriġ jew inkella l-rikonoxximent tal-kwalifiki tagħhom f'stati membri oħra. U din hija importanti bħal kwalinkwa ħaġa oħra. Is-suq internu huwa importanti iżda dritti ta' ċittadini hija l-perspettiva li hija meħtieġa biex nkomplu naħdmu fl-Unjoni Ewropea. Is-Sinjura Rule kellha raġun meta qalet li l-gvernijiet għamlu kemm xejn aktar minn oħrajn u ċertu MPs jistaw ikunu jafu li kienem il-gwerer fl-moddu, kienem il-xkil, iżda l ġermanja stajna nqablu maħħa, iżda anke oħrajn. Naħseb li rridu nġildu kontra n-nuqqas ta' ħidma l-qoddim. Id-drittijiet u n-natura speċifika ta' l-artiġanat, ta' dawk li jaħdmu blidejn, huma importanti, ħafna professjonijiet li jista' jkollok fil-Lussemburgu, fil-Ġermanja pereżempju, u naħsbu li din hija idea tajba. U għandna nżommuha wkoll fin-negozjati tagħna u mhux neħilsu minnha. U issa ntemmu f'dan ir-round il-mexxej tal-grupp SD u l-koordinatur tagħna fil-Kumitat, is-Sinjura Gebhardt. Grazzi President nsellem il-kollegi mill-Bundestag Ġermanis, nixtieq nsemmi punt li semma kollega Klaus Bartel li għal li ma rridux li l-pajis tal-oriġni ikun prinċip li jekk ma jitħolx bil bib jitħol mittija. tieqa Hija l-aħħar ħaġa li rridu, xi ħaġa oħra li ma rridux naraw hija li konna sitwazzjoni fejn ma jkunx hemm skop għal mobilità. Aħna li rridu huwa li nagħmluha faċli li l-mobilità tkun tista' sseħħ. U naħseb li l-Karta Ewropea l karta professjonali Ewropea hija mezz importanti l-qoddim biex naslu għal din il-mobilità u aħna rridu li nappoġġawha kemm jista' jkun. Hemm snajja oħrajn bħal pereżempju l-inġiniera, l-periti, dawk li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa, dawn huma mobli ħafna u rridu ntuhom din l-opportunità sabiex bekk il-proċess ta' rikonoxximent ikun aktar imħeffef u aktar imsaħħaħ. Sabiex bekk ikunu jistaw igawdu mill-opportunitajiet professjonali li jeżistu li lin mill-pajis tagħhom. Naħseb li qed nitkellmu dwar volontarjetà x'ma stax iġiel lil xi ħadd jabbona għall karta Ewropea bħal din virtualment iżda din hija direzzjoni tajba li aħna qed nieħdu. Grazzi li tliet kollegi tal-li kienu konċiżi, issa ngħaddi l-kelma l-President f'Berlin biex forsi introduċi xi kontributi osra minna ħatijaw jekk irid u mbagħad nisimgħu stqarrijiet osra mill-Kummissjoni u mir-rapporter. Nadilek il-kelma, President. Herzlichen Dank. Grazie ħafna. Għandar boħra nishtiq naddir kelma l-tlet kollegi. Sur Kamp sur Batel, Batel sur Xun. Unbat nittama li jkonna naktar ħin biex ikon aktar kellima għalli xin ċert li musser ndumu sal-erba ta' warlof senar. Illum, Sur Kamp. Sur Kamp huwa membru tal-FDP fil-Bundestag tal-Liberali. President, kollegi, grazie ħafna. Grazzi tal-li permettu li, li niparteċipa f'dan id-dibattitu. Nixtieq nsemmi l afast l-oqfsa ta' Ġermaniżi u dawk Ewropej għal kwalifiki u aħna nħossu li l-kwalifiki meta nitkellmu fuq livell internazzjonali rridu nħarsu lejn standards u lejn il-komparabilità. U dak li huwa importanti hawnhekk huwa li fil-livell Ġermani speċjalment aħna rridu aktar trasparenza, aktar ugwaljanza u aktar mobilità. Fil-Ġermanja u fl-Ewropa, dimensjoni Ewropea importanti ħafna u livelli għolja ta' taħriġ fil-Ġermanja irrid ikun mamul b'mod trasparenti u ndaħlu fil-qafas Ewropew. Il-professjonijiet u l-kwalifiki huma l-bażi tal-ekonomija Ġermaniża u kif nistgħu noħorġu mill-kriżi. U għalhekk aħna nħossu li l-standards tal-kwalifiki huma importanti ħafna, speċjalment meta naslu għan negozjati. Ovvjament, irridu nagħtu ħarsa lejdan fin-negozjati u aħna nħossu li huma importanti ħafna sabiex nkunu dinamiċi u mobli fl-Europa. Il-kellim li mis, il-sur Batten. Grazie ħafna. Grazzi ta' din diskussjoni tant interessanti. Punt jem fuq il-kwistjoni tal-limiti. Bħala l kondizjoni l-aċċess tal-pjattaforma komuni. Naħseb li hija importanti ħafna. Importanti li niżguraw li l-verżjoni ġdida tal-qafas ma tfissirx li minoranza biss ta' stati membri tassew jikwalifikaw għal metodi ġodda u forsi nafetwaw anke n-numru tal-istati membri. Mbagħad il-komparabilità tal-istudji din hija mkejla b'modi differenti, f'pajjiżi differenti tista' tkun bissija bil-terminu, bil semestru jew bis-sena. Fis-sena. U rridu natu ħarsa lejn dan sabiex niżguraw li il koll ikonna armonizzazzjoni f'dan qasam. Naħseb li dak li neħtieġu huwa li jkollna proċess li permezz tiegħu nkollna evalwazzjoni kontinwa. U bekk rridu niżguraw ukoll li jekk ikun hemm korsijiet ġodda dawn ikunu notifikati fuq il-livell Ewropew biex kwalinkwa persuna li tibda kors ta' studju tkun taf jekk fl-aħħar mill-aħħar din issir tkun rikonoxxuta jew le, jew todlokx fl-aħħar mill-aħħar għal pakkett ta' ħiliet li jkun meħtieġ pajjiż ieħor. Grazzi ħafna, is-Sinjura Xun. Grazzi, ħanżon fil-qosor ħafna għal żewġ punti, punti oħrajn semmaw mill-kumitat ukoll membru li ma setax kun hawnhekk għan itkellem jien floku. Issa fir-rigward il-ħin minimu ta' ħidma din hija konsiderata l-professjonisti medici sitt snin u mhux inqas. Kemm jekk int eh, spiżjar jew speċjalisti ieħor irridu naraw eh, Nima kategorija ta' Hemm kategoriji ta' spiżjara, hemm min irid isir b'spiżjar. U rridu naraw eżattament kif huma l-affarijiet. Jidher li hemm xi monopolju minn ċertu stati membri fuq dawn il-punti u aħna nħossu li dinja kritika ħafna u il-Ministeru tal-Ekonomija hawnhekk huwa kritiku ħafna fuq dan. Grazzi, Sinjura Xun. Issa Sur Harber, nixtieq nisuġġerilek biss li nadlu għal stqarijiet finali biex bekk ma niskorrux il-ħin. Nerġa' ħaddilek il-kelma sabiex tkun tista' tqassam il-mikrofonu minna ħatijak. tiegħek. Grazzi ħafna, President. Jiddispjaċini li ma tfadalx ħafna ħin, anzi ma fadalx ħin eh, xejn għal aktar kellima għax skorrinna l-ħin, spiċċanna u jekk il-kellima li għanna jaċċettaw 3 minuti flok 4 minuti li tkun utli. Naddi il-kelma l-kap ta' taqsima fil komissjoni Ewropea responsabli għal dan il-dokument fuq il-rikonoxximent reċiproku fuq il-kwalifiki professjonali ħerqana billi nisimaw riflessjoniet minna ħatijaw un batna ndil kelma l-rapporter biex tina stampa ġenerali tal-punti u l-enin li ġbarna l-lun un batna dililek il-kelma president għal kantejn tal-eluq. Jek joġbok. Grazzi ħafna, sinjuri. Il-Kommissjoni tilqa bisħieħ din id-diskussjoni fil-Parlament Ewropew, fil-Kumitat u anke fil-Bundestag. Bħalma ntqal diġà, dan huwa importanti ħafna, iżda huwa qasam sensittiv ħafna fil- Diskors tiegħi nixtieq nisħaq fuq tliet punti. Il-Karta Professjonali Ewropea din hija inizjattiva importanti ħafna, aħna nilqgħu l-appoġġ tagħkom għal dan, iżda jekk hemm problema hawnhekk hija l-pajjiż li ħa jirċievi dawn in-nies. Ħafna drabi jkun hemm dowmin irridu naraw kif ħajġildu kif ħajħaffu l-affarijiet iżda jkun hemm problemi ħafna drabi fil-pajjiż ta' residenza. U jekk ma jkunx hemm rispett fid-dispożizzjonijiet tad-direttiva u din ma tkunx intiża ovvjament tal- pajjiż tal-oriġni din hija intiża għal rikonoxximent reċiproku. Il-żewġ naħat kelmu dwar il-qafas tal-kwalifiki professjonali, il-kwalifiki Ewropej dan huwa strument fis-sistema edukattiva u hemm rakkomandazzjoni mill-Kunsill u l-Parlament tal-2008. Aħna qegħdin fis-suq intern u din il-parti ta' direttiva ma tistax tiġi mandata jew issir statutorja jew tkun obbligatorja. Aħna ressaqna studju li ħajkun disponibli fit-8 ta' Ottubru fuq propju fuq dan is-suġġett. Issa, l-aċċess parzjali, suġġett li jmiss. Maħniex mistaġba xejn li hemm ħafna punti kritiċi nitqajmu f'dan id-dibattitu iżda jekk nagħtu ħarsa lejn għallima tal-kindergarten ġermaniza li tmur lejn l-Irlanda jew inkella fl-sport, teacher ta' snowboard ġermaniza tmur Franza per eżempju, din hija teoretika biss, jew inkella xattiħor li mur fi Spanja, għanna din il-kwistjoni ta' aċċess għaliex ħadd minnhom ħajkollu l-opportunità li jmexxi fil-pajjiż li jmur fih. Aħna rridu niksbu xi ħaġa b'din id-direttiva minn tal-inqas l-aħħar tas-sena u naħseb li din id-diskussjoni hija waħda pożittiva u naħseb li nistgħu nresquha f'din id-direzzjoni grazzi għal dan. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li kont konċis. Issa ngħaddi l kelma għal Kumitat Imko l-rapporter Signora McClarkin. Chairman, and thank Grazie President, grazie lil kulħadd li kontribwixxa minn Berlin u hawnhekk ġewwa Brussell u interessanti ħafna li intom eh, daqshekk mitla ta' din is-suġġett u id-diskatajtu bil-qalb anke minħat tal-Ġermanja. U importanti naraw xinu l-wol tal-Istati membri biex din direttiva tkun waħda effettiva u naraw xinu l-wol ukoll biex nassiguraw li jkun hemm fiduċja mill ġdid fir-rikonoxximent tas-sistema tal-kwalifiċi professjonali. Irridu nagħmlu streamlining, irridu nagħmlu iktar faċli biex tużaw u sempliċi. Irridu nagħmlu l-aħjar użu mill-kwalifiċi li qegħdin jiksbu n-nies biex bekk ikunu jistaw eh, jimxu minn pajjiż għal Dan huwa wkoll marbut mar rikonoxximent tal-proċess ta' Bologna u nasiguraw li wkoll faċilitajiet ta' taħriġ jinsabu hemm permezz ta' rikonoxximent ta' kull kors. hija priorità għalina fil-Parlament Ewropew hija priorità tal-Kummissjoni u għadhom prioritajiet tas Sur Barnier biex is-suq uniku jibda jikber mill-ġdid. Fuq il-kart professjonali jridu iva analizzaw li kard grata li l-Kummissjoni qed isa bħala e kard mhijiex sempliċement kart normali din ser jisir fuq eh, bażi volontarja rridu wkoll nagħmlu assessjar tal-impatt biex turi n nies li din qed issir skont cost benefit analysis. Nirringrazzjakom tal-kummenti tagħkom li dajtuna kienu ferm utli llum u nirringrazzjakom tal-li sibtu l-ħin għalina, grazzi. Grazzi, xie kemtejn talu, għal naħatijaj nishtiq nirringrazzja l-rapporter xie daw rapporters li jiena għadu mod partikolari sur Jürgen Teacher kol u qed jaħdem rib ħafna maħna u rridu il-kummenti min-naħa tal-kumitat tagħkom sur Chairman. Nirringrazzja lil kulħadd il-kollegi anke l-insepti kienet jaħdmu fuq din tip ta' teknoloġija, din it-teknoloġija li saret permezz tal-internet normali, da' stantija teknoloġija aċċessibbli għal ħafna nies ikunu utli ħafna nismaw minn għandkom forsi iktar tarġ kienet l-esperjenza tagħkom jeksibtu sibtuwix utli għal din xi ħaġa li iva nixtiequ nagħmlu mill-ġdid flimkien magħkom u parlamenti oħrajn u anke f'kumitati oħrajn. Grazzi tal-li qbiltu li ser tkunu minn tal-ewwel li tesperjenzaw din il-ħaġa ġdida intom wieħed mill-ewwel kumitati li qegħdin tużaw it-teknoloġija għal komunikazzjoni politika Nirringrazzja lil Bundestag u issa sajna dil kelma lil eh, President Hisken għall aħar kummenti tiegħu illum. Kjoġbok. Grazzi. Grazzi Sur Harber tal-li permettejt li nikonkludu b'dan il-mod illum. Dawn qed nirringrazzja wkoll lill-interpreti li għamlu xogħol eċċellenti u brew li il-kwalifika professjonali hija xi ħaġa possibbli. Jiena grat li kienna dillaqa mal-kollegi ġewwa Parlament Ewropew u qed nuru kemm huma importanti l-kwalifiċi professjonali. Naħseb li kienet laqa eh, informattiva ħafna kien punti ġodda li tqajmu u għanna bazi tajba diskussjonijiet fil-komitati tagħna. Ħaġoħra fil-futur mod partikolari dwar dan il-punt li aħna responsabbli għalih ġifieri l-proġett tal-Kumitat tat-Teknoloġija dan din jaxraġi li dan il-Kumitat jista' witti triq għal kumitati oħrajn u kif jistgħu solvu l-problemi u inaqsu l-burokrazija żejda. Jiena naħseb li fir-rigward tal-qafas tal-kwalifiċi u l-access card naħseb li dak li għamilna kien importanti ħafna ħna isna l-punti eh, ewlenin mill-lat nazzjonali u kol minn dak Ewropa u diskutejna ċertu approċċi. U naħseb li dak li għalet il-Sinjura McClarkin huwa interessanti ħafna. Aħna rridu nagħmlu dan b'mod sempliċi, mhux komplikat u mhux burokratiku biex bekk iċ-ċittadini tagħna fl-Unjoni Ewropea jkunu kuntenti li għandhom din it-tip ta' Ewropa li xed tisir inqas burokratika milli kienet qabel għal stant nirringrazzjakom u qed nħares il qudiem għal ehm, diskussjoni li jmiss grazzi. So there was a spontaneous round of applause for our side, so I think we now say... Grazzi għall-applaus naħatana, ser nselmilkom mm, minn hawnhekk għaliex issa aħna votazzjoni. Grazzi. D'accord. Uh, so, colleagues, could we, um, after I th what I thought was very successful and indeed... Colleghi, naħseb li l-opportunità ġdida kienet ferm ta' suċċess u interessanti ħafna. Ringrazzjakom għal kontributi ta'kom. U l-ispera din se tkun xi ħaġa li se nerġgħu nirrepetu għaliex jien ħsibt li kienet skambi ta' informazzjoni, ta' opinjonijiet utli ħafna li nistgħu norganizzaw flimkien ma' parlamenti oħrajn. Grazzi. Issa ser naddu għal votazzjonijiet. Iżda qabel dan xi kummenti għaliex nixtieq niftaħ mod formali il-laqa għaliex din kienet eh, laqa speċjali li kena mal-Bundestag. Issa ser ngħidilkom x'inhi l-aġenda. Ma naħsibx li hemm minuti x'napprovaw, le. Aħna qed niġu web streamed biex nfakkar il dawk li ma kienu xaw, ta' kmini. U kol um, newsletter ġdida għal dawk li kienu manna l-ġimma l-oħra, ma kienux manna l-ġimma l-oħra jistaw tiksbu il-kopja taħkom u l-udjenza fuq l-internet tistaw tmorru fuq il-websajt tagħna ssiru ħbieb mal-imkow tibdew tirċievu din fil- eh, fil-posta elettronika tagħkom kollegi żgur qed tirċivu din il-newsletter ukoll fl-uffiċċju tagħkom li tilgħu taqsmu lil dawk li jiġu iżurukom. Tajjeb, issa ser ngħaddu għal-rapport ta' Sinjura McClarkin ngħaddu għal-lista tal-votazzjonijiet. Fil-bidu aħna ma jidinniex nivvutaw immedjatament wara l-konferenza tal-Bundestag għaliex din eh, kien hemm xi bidla fil-pjanijiet minħabba il-blackout li kienem tleġġimmat ilu. Insomma, issa ser naddu il-kelma l-rapporter għal xi kummenti li forsi tixtieq tagħmel. Grazzi. Grazzi minħabba li diskutejna u ftit ilu u anka f'dawn l-aħħar xhur ser nżomm kollox fil-qosor, nixtieq nirringrazzja lil shadow rapporters kien ta' nur naħdem magħkom fuq dan id-dokument. Jiena ftit imdejqa li rajt li kienem talba tal-aħħar minuta fuq qed mill-emendi għal vot separat kompromess 15 din iktar f'konformità ma' xogħol tal-Kumitat tal protezzjon tal-Konsumatur. Jiena kieku kont nippreferi eh, kieku sirtna f'iktar iktar kmieni, mhux daqshekk tard. Imma nisper li se jkollna maġġoranza appoġġata l-emendi kollha li għamilna biex ikonna approċ b'saħħtu u nibatu messaġġ ċar il kummissjoni Grazzi. Tajjeb ħafna għaxxol xogħol kollu tiegħek fuq dan ir-rapport ferm importanti. Tajjeb ser naddu għal votazzjoni immedjatament ser nuddew votazzjoni elettronika biex niverifikaw min taw kem għaw minkom għawnek prezenti. Ser naddu għal emendu ta' kompromess numru jħed il-votazzjoni hija miftuħa. Uh, there is vote. I'm just seeing there are 30 cards. Etna 30 card. Issa 31. 32. Kulħadd għandu l-kart tiegħu għaw Iva, 32 persuna votaw li għandhom il-kard, votazzjoni għamaluqa 32 favur. Tajab ħafna, l-inqasek nafhom fejn saw nibdew naħdmu. L-ewwel kompromess huwa adottat, ċar, ħafna, naddu għal-emenda 16 mis-sur Greg, dawk favur, kontra, għaddit. Nadu għal kumitat tal-impjegi wieħed daw favur kontra għaddiet. Kumitat tal-impjegi tnejn. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq employment tnejn. Il-votazzjoni hija magħluqa. Nixtieq inħeġġixkom biex taġlu ftit iktar għaddiet 18 favur 13 kontra impjiegi 26 il-votazzjoni hija miftuħa il-votazzjoni hija magħluqa għaxat miexi wisq bil-mod din il-votazzjoni tista' tagħmel differenza kbira għaddiet imma 16 favur 15 kontra Amenda 21 mis-Sinjor Vanjon dak favur kontra għaddiet. Emenda 20 minn għattu kollegi dak favur. Ser fil l-votazzjoni. Emenda 20. Il-votazzjoni għamalu ma' Maddiet. Issa ser naddu għal-emenda 22. Dawk favur, kontra, għaddiet. Dawk favur, kontra, għaddiet. Emenda 26, dawk favur, għaddiet. 27, dawk favur, kontra, għaddiet u koll. 29, Il-votazzjoni hija miftuħa fuq 29. Votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Employment erba. Favur. Kontra. Għaddiet. Emenda kompromess numru 3. Favur. Kontra. Għaddiet. Emenda kompromess numru 4 dak favur kontra għaddiet. Issa se ngħaddu għal ta' kompromess numru 5 dawk favur kontra għaddiet ukoll. Issa se ngħaddu għal-emenda 44 dawk favur kontra għaddiet. Emenda 36 dawk favur kontra għaddiet. Emenda 45 dawk favur kontra għaddiet ukoll Emenda seba tal-Kumitat tal-Ambjent dak favur kontra għaddiet. Le, ma kien bżon nivvutaw jgħid il-President. Il-Kumitat tal-Ambjent dik taqa għax taqa bila għaddiet. Emenda 46 dik favur kontra għaddiet. Issa sejna għaddu emenda ta' kompromess numru 6 dak favur kontra għaddiet. Emenda 51 dawk favur kontra għaddiet. Emenda 52 dawk favur kontra ma ditx. Emenda ta' kompromess numru 7. Kien hemm vot maqsum mitlub minn ħodox għandkom fuq il-lista tal-votazzjoniet mus se noqgħod naqra emenda ta' kompromess numru 7 l-ewwel parti ta' favur kontra għaddiet. Emenda ta' kompromess it-tieni parti ta' favur kontra għaddiet ukoll. Issa ser naddu għal emenda 54 le, er, NV 14 il-President. NV 14 Dak favur kontra għaddiet. Emenda 56 favur kontra għaddiet. Emenda 58 dak. Votazzjoni miftuħa. Fuq 58. Il-votazzjoni għamaluqa għaddiet. Emenda 59 dak favur kontra diet. Emenda 124 ta' emenda 60 ġiet irtirata. Emenda 61 dak favur kontra għaddiet. Emenda 62. Il-votazzjoni għam miftuħa fuq 62. Il-votazzjoni għam għaluqa. Għaddiet. 19 favur 19 kontra minn za kompromess numru 8 dak favur kontra għaddiet. Emenda 70. Votazzjoni maqsuma l-ewwel l-ewwel parti ta' emenda 70 il-votazzjoni miftuħa fuq emenda 70 l-ewwel parti. il-votazzjoni għamaluqa. Għaddiet. Emenda 70 it-tieni parti. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Ser verifikaw. Imma naħseb għaddiet. It-tieni parti, il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni għamma l Addittiva. Emenda disa. Tlet partijiet. Jider ċar fuq il-lista tal-votazzjonijiet. President, jiena għadni kem ġejt mill-ikon u il-president taħħom għal li mus ser jkunem iktar emendi ta' kompromess b'bosta eh, voti maqsumin. Aħna ser namlu dan xortax, forsi ġidu nieħdu konsiderazzjoni xa tiġi flikon. Fidejn il-grupp rigward ta' din is-sitwazzjoni. U naħseb il-kap ta' segretarjat e, kun grad li jirċiv rappresentazzjonijiet minn tal-gruppi u dan is-suġġett jista' jiġi diskuss ġewwa Strasburg il-ġimgħa d-dieħla u jekk jaqblu madwarhom bejnietom li ma jkollhomx votazzjonijiet maqsumin jiena lest li nagħmel kif jiddeċiedu u kol il-talba għal votazzjonijiet maqsumin għanda sir skont il-timetable u din għanda tiġi segwita kif suppost u ma jridx mandux ikonna votazzjonijiet maqsumin fl-aħħar minuta. Dan huwa dan bilna dwaru bejn ir-rapporter u oħrajn u għana ser naċċettaw eh, u ser nsegwu dan il-punt. Grazzi. Jiena naħseb l-emendi ta' kompromess iva jaslu tard u irriti ikollna biżejjed ħin biex naqrawhom. Ma jistax ikun li grupp ma jkunx kontent parti minn kompromess u jkun jista' jkun iva li jkollhom bżonn ta' votazzjoni maqsuma ta' ċerku ċirkustanti, importanti li ma noqogħdux nirristrinġu id-drittijiet tal-membru membri iktar milli hu meħtieġ għaliex spiss ikun hemm sitwazzjonijiet fejn l-affarijiet jispiċċaw fuqna hekk bla ma nkunu qegħdin nistennew u għal daqsan trid ikollna diskussjoni fit-tul dwar dan il-punt. Grazzi ħafna. Nixtieq ngħid li l-votazzjonijiet maqsumin ġew mitluba għaliex l-emendi ta' kompromess wasluna l-ġimgħa flaxija ma kienx biżejjed ħin biex kulħadd joqgħod jenalizzhom dal-ħodu. Nista' nifhem li hemm ħafna pressjoni. Għaldaqstant, fl-opinjoni tiegħi jiena lest li nagħmel dak li jixtieq il-grupp, iżda nippreferi kolli riżultat tajjeb li kulħadd tkun kontent bih anka jekk dan ifisser li jkun hemm tibdiliet tal-aħħar minuta b'hekk kulħadd ikun jista' jħoss li kellu ħin biżejjed biex analizzhom sew. Issa ser ngħaddu għal votazzjonijiet maqsmi kif hemm miktub fil-lista tal-votazzjoni tagħkom m'għandkomx problemi hemm endet kompromess numru disa eh, l-ewwel parti favur kontra għaddiet emenda kompromess disa tini parti. Favur. Kontra tini tieni parti ma ġietx aċċettata. It-tielet parti emenda kompromess dawk favur kontra għaddiet. Issa aħna ser ngħaddu għal emenda 81. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq emenda 81. il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Emenda 84. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq emenda 84. Il-votazzjoni hija magħluqa. Għaddiet. Emenda 8 86 il-votazzjoni hija miftuħa fuq emenda 86 il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Emenda 87 u environment 23 ma l-istess, il-votazzjoni miftuħa, il-votazzjoni hija magħluqa ma ddietx. Naddu għal-emenda ta' kompromess numru 10 dawk favur kontra għaddiet, emenda ta' kompromess 11 da' favur kontra għaddiet. Issa ser naddu għal emenda 94 da' favur kontra għaddiet. Emenda 95 u 24 li huma l-istess da' favur kontra għaddiet. Issa ser naddu għal emenda ta' kompromess numru 12 da' favur kontra għaddiet Issa ser nadu għal emenda Mija ta' favur kontra għaddit. Emenda tlieta, ta' favur kontra għaddit. Emenda ta' kompromess 15, vot maqsum. Le 13 jgħid il-President. L-ewwel parti ta' emenda ta' kompromess ta' favur kontra għaddit. It-tieni parti ser Daw favur kontra għaddit. Issa ser nadu għal emenda 109. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq 109. Votazzjoni hija maluqa ma' 10. 16 favur 17 kontra. Emenda 110 il-votazzjoni hija miftuħa. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet. Issa ser naddu għal 111 dawk favur. Kontra għaddiet. 112 favur kontra għaddiet. 113 bħal żiedu dawk favur kontra għaddiet. Employment lettax koprini għadġa, issa naddu għal-emenda 114 favur kontra għaddiet, 116 Le, 115 jiet il-President. Favur, kontra, għaddiet, 116. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq 116. Maddiċ, vot wieħed. 118. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq 118. Il-votazzjoni hija magħluqa għaddiet zewġ voti 17 favur 15 kontra, 117 bħala nżida dawk favur kontra għaddiet. 22 taqa. Emenda 119 dawk favur kontra ma ddietx. Emenda ta' kompromess 14 żewġ voti maqsumin Emenda ta' kompromess 14 l-ewwel parti dawk favur kontra għaddiet. Emenda ta' kompromess er, it-tieni parti favur kontra għaddiet. Issa ser ngħaddu għal emenda 123 Dak favur kontra għaddiet 125 favur kontra għaddiet 126 taqa u eh, impiegi disa employment disa taqa issa naddu għalimenta ta' kompromess 15 l-ewel parti dawk favur dawk favur l-ewel parti kontra għaddiet it-tini parti dawk favur kontra it-tieni parti ma ddietx. Issa allura ser naddu għal 143 mis-Sinjura Turinen ta' 143 dak favur kontra għaddiet 145 dak favur kontra għaddiet Issa ser naddu għal emendi wieħed snejn u tlieta għaddew NV kwotazzjoni numru wieħed għal favur kontra għaddiet, NV 5 favur kontra għaddiet, NV 6 favur kontra għaddiet, NV 8 favur kontra għaddiet. Emenda erba, dak favur, kontra għaddiet. Emenda ħamsa, favur kontra għaddiet. Sitta, emenda sitta, favur. Il-votazzjoni hija miftuħa fuq sitta. Il-votazzjoni hija maluqa. Naqa' mużika wkoll jgħid il-President. Seven: Emenda seba. Dak favur kontra għaddit emenda 8 dak favur kontra għaddit ukoll. Emenda dissa, il-votazzjoni miftuħa fuq emenda disa. Votazzjoni maluqa. U għaddit 14 il-vot kontra 8. Ashra minn 10 għaddit emenda 11 fafur kontra għaddit emenda 12 dak fafur kontra għaddit emenda 13 favur kontra għaddit emenda 14 favur kontra għaddit emenda 15 favur kontra għaddit u il- Premessa għata envi daw favur kontra maddiċ. Imbat għanna premessa beta. Għanna ħafna eh, premessi ta' envi nsodon f'daqqa. Lem li mela, janaġdu NVB. Favur kontra għaddit envi ċe favur kontra maddiċ. de, favur Anzi, għan nifsu votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. NVE. Dak favur. Kontra. Maddiċ. NVF. Favur. Kontra. Għaddiet. NVG. Favur. Kontra. Maddiċ. NVF akka dawk favur, dawk kontra ma għaddiċ NVE. Dawk favur, dawk kontra u tikka ma għaddiċ laqas. Grazie ħafna li kulħadd. Mela, nieħdu votazzjoni sa fuq l bozz tar-rapport kollu kemm votazzjoni elettronika l-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u dik għaddiet b 32 favur u astenzjoni waħda għalek. Grazzi Prosizzjoni McClarkin biċċa xogħol tajba ferm hemmhekk. U naħseb illi issa kif siġa għamilna il-gruppi xtaqo li jkollna diskussjoni sħiħa fil-plenarja tal-rapport ta' Sinjura Rule naħseb li l-koll tixtiequ li titolbu li jkollna dibbu ġitu simili għal dan ir-rapport ukoll għax huwa importanti ħafna. Mela ngħaddu s votazzjoni li jmiss fuq ir-rapport tas-sur Trantifilidis li jiena nilqa' bil qad tixtieq tgħid xi ħaġa sur Trantifilidis qabel ma nibdew. Iva, grazzi ħafna President, sempliċement xtaqt ngħid illi nishtiq nirringrazzja l kollegi li res u l-emendi tagħhom ħafna emendi illi komplew saħħew il-rapport. Ringrazzaw kol rappresentanti ta' kommissjoni u il-segretarjat ta' dan il-komitat u l-ħaddima minnaħa tal-gruppi, l-assistenti, il-shadow rapporteurs u kull min ta' kontribut għal dan il-rapport. Dana huwa xaħġa li wassal għal ħafna diskussjoni filosofika dwar u għalhekk hemm daqshekk emendi xi 128 fil-fatt. Naxxinna naqsuhom għal numru iżgħar ta' emendi ta' kompromess u naħseb li dan ħajib benefika lil dan ir-rapport, ħajkun rapport kif suppost. Grazie. Oui, euh, merci Monsieur le Président. Euh, je voulais bien sûr remercier euh, Monsieur euh, Triantafilides. Grazie, President. Jena xtaqt nirringrazzja l sur Triantafilides ta' kooperazzjoni ħidma tiegħu komment fil-qosor minn ħadd tiegħi. Jiena nixtieq illi parti mill-emenda tiegħi 45 tiġi i-votat għalix danwa l emenda li għamil jina kontra l-amenda ta' s xwab, b'nasib li amenda 46 ma' wix kopert minn amenda ta' kompromess numru 3, u għalek jek jġobkom jek kienu possibli dejjem nishti illi nifvotaw fuq l-axar kalmiet ta' amenda 45 fil-waqt li ma' noħolqux pisa addizzjonali għal kumpaniji wara illi nivvotaw fuq l-amenda ta' kompromess numru 3. Rapporter taqbel inti? Iva, b'hemmx problema. X'koħat jaqbel? La mawx oġġezzjonijiet mela jekk iġobkom meta nokkeġ meta naslu dik il-fażi jerġa' repeti. Mela jena għaddu votazzjoni emenda 35 nixtieq nitlob kemm lis-Sinjura Kapert kif ukoll is-Sur biex ehm, juru dir tajb naf li tajbin intom. Dak favur. Kontra? 35 għaddiet. Amenda 36 favur kontra maddiċ. Nitu namlu għam it-nejn li jumma So all the, other, all the other econ ones fall, right? Okay. Uh, amendment 38. Emenda 38, dak favur, dak kontra, għaddit. Emenda 37 bħala addizzjoni. Il-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. And that's rejected. Uh, Maddiċ, emenda Amenda Emenda 40, il-votazzjoni miftu. Vote's closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 39 dak favur kontra għaddit. Emenda ikon tnejn bħala addizzjoni da favur kontra addizz. Amanda ta' kompromess numru tnejn dak favur da kontra għaddit. Nadu sal-188 ta' Sir for dak favur da kontra addizz. Ikon satax favur kontra addizz. Ikon 20 favur kontra addizz. Amanda ta' kompromess numru tnejn da favur kontra għaddit emenda issa 45 il-supplementari li tkellmet dwar is-sinjura la grip votazzjoni miftuħa fuq l-addizzjoni ta' emenda 45. 45, yes. No, 45. 54 is the next. No, sorry. Oh, let me do... Ara, ħana ġa nibda, skużawni, Signora Legrip, Is-suġġerijiet li l-element minn 45 taħħat forsi se tirrepeti sinjor Egri biex nkunu ċari tarġa' ħilna, għattilna qabel bħala addizzjoni għal emenda ta' kompromess numru 3. Is-sinjora Legri talbet li l-aħħar klim tal-elementi ta' jam nivvotaw fuq sewa u fuq hekk qegħdin nivvotaw u mhux fuq emenda 45. Mela, il-votazzjoni maluqa u sinjura l-agrip inna addizzjoni li għaddit. Unaddu sal-emenda 54 ta' surġiva. Dak favur kontra għaddit. Ej kont li da pala addizzjoni dak favur kontra għaddit u koll. Emenda ta' kompromess numru 4 favur kontra għaddit. Naddu issa għal l-emenda ta' kompromess numru 5 favur kontra għaddit. Għan nivvotaw issa fuq amendi 62 u 63 bħala addizzjoni, dak favur. Anzi, eja nivvotaw fuq dan. Nivvotaw bot elettroniku 63 bħala addizzjoni votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa xaħat qed idum reġa' m'għaddiċ. Emenda 41 dak favur kontra. Għaddit. Emenda 65 dak favur dak kontra Għaddit. Għamenda ta' kompromess numru 6, daw favur, daw kontra, għaddit. U issa naddu għal emenda 71 fejn għandna emenda orali li tista' taraw hemmhekk fl-aħħar parti sa' paragraf tista' taraw fil-lista ta' votazzjoni tagħkom emenda 71 bil-emenda orali daw favur kontra għaddit. Mela emenda 70, minix emenda 76, emenda 73, signora Heads, il-votazzjoni miftuħ. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. 19 kontra l-bataċ favur, emenda ta' kompromissu saba' favur kontra għaddiċ. U s-sanatu għalek għal emenda 80 dak favur kontra Sezzjoni għaddit. Emenda 82 da favur kontra għaddit. Emenda 83 da favur kontra għaddit. Emenda ta' tidu verifika? Le, xejn. Mela, vedazzjoni miftuħa fuq emenda 83 biex niverifika. verifika il-votazzjoni maluqa. U għaddit 17 il-vot kontra 16, ġifiri minn ma votax. Le, le, le, 33 votaw b'kollox. Mela, għamet dok kompromess numru 8 dok favur. Kontra għaddit. Naddu bekk għal emenda ta' kompromess numru 10 dok favur. Kontra għaddit. Naddu għal emenda 84 votazzjoni maqsuma mitluba mill-EPP. Għalek naddi għal 84 l-ewwel parti votazzjoni miftuħa. Fuq 84 l-ewwel parti. Il-votazzjoni magħluqa. Bodi kaddit b'21 vot kontra 12. Emenda 84 issa t-tieni parti dak favur. Dak kontra għaddit bat ċar. Emenda 94 daw favur kontra għaddit emenda 72 daw favur kontra 72 votazzjoni miftuħa b'mod elettroniku. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 95 daw favur kontra maddiċ emenda 97 il-votazzjoni miftuħa fuq 97 votazzjoni maluqa maddiċ emenda 96 bħala addizzjoni ta' awkoll. emenda 98 tas-sur Grek ta' favur Da kontra għaddit. Emenda 99 Dok. favur tamenda 99 kontra għaddit ukoll emenda Mija. Dok, favur kontra maddiċ. Emenda tnejn. Dok, favur Anzi votazzjoni miftuħa fuq Mija u tnejn. Votazzjoni maluqa. diċ. Issa għada fuq amenda 101 jiko 22 dawk favur, dawk kontra, għadda. Amenda li 23 pala addizzjoni dawk favur, kontra għaddit, jiko 24 pala addizzjoni dawk favur, kontra għaddit. Amenda ta' kompromess 10 votazzjoni maqsuma tal-talba tal-IPP u l-ICR edemek fil-lista ta' votazzjoni ta'kom għalek għamil ta' kompromess numru 10 l-ewel parti dak favur, dak kontra għaddit emenda ta' kompromess numru 10 tini parti dak votazzjoni mifsuħa. Il-votazzjoni maluqa u dik maddiċ b'vot wieħed. Mela ngħaddu issa għal ikon tnax bħala addizzjoni. Ikon 12 votazzjoni miftuħa fuq ikon il Votazzjoni maluqa. għaddit naddu issa għal emenda 109 ta' sinjuri la grip u xwab il-votazzjoni miftuħa fuq 109. Votazzjoni maluqa għaddit. Setax il-vot konċa 13 li bendi l-oħrajn kolla jaqaw sewa waqt najt u nista' ngħaddu għal Amenda 118 Sinjura Head. Il-votazzjoni miftuqa fuq 118. Il-votazzjoni maluqa ma ditx. Issa naddu għal emenda ta' kompromess numru 11 dok favur kontra għaddit. Emenda 124 dok favur kontra għaddit. Emenda 125 u 126. Le, jaqaw u l-oħrajn kollha koll u naddu bekk għal 133, 134, 145 emenda oħra ta' tleħija. 133 sa 135 votazzjoni mifsuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. U dak kif l-emendi l-oħra kollha dak il-paragrafu jaqgħu ngħaddu issa għal emenda 140 tas-sur. Paksas emenda 140 il-votazzjoni miftuħa fuq 140. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Amenda 170. Dak favur, dak kontra għadda u imbagħad għandna emendi 141 sa 143 il-votazzjoni miftuħa fuq dan it-tlet emendi. Għaddit sa 144 ta' għambat li missi għaw kolla taħsena li ta' kompromess numru 11 naddu l-istanni għas 47 dak favur, dak kontra, għaddit. Emenda 148, dak il-votazzjoni miftuħa fuq 148. Votazzjoni maluqa maddeċ ikon sitta issa dak favur kontra għaddiet ikon disa dak favur kontra għaddiet le ikon disa. Il-votazzjoni miftuħa fuq ikon disa. Votazzjoni maluqa għaddiet b'vot wieħed. Ikon 10. Votazzjoni miftuħa fuq ikon 10. Il-votazzjoni maluqa għaddiet ikon 16 Il-votazzjoni miftuħa fuq ikon 16. Il-votazzjoni maluqa u dik għaddit b'vot wieħed. Emenda 149 ta' Sur Rochefort. Dak favur kontra maddiċ. Emenda 150. Dak favur. Anzi, votazzjoni miftuħa fuq 150. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Għalek l-emendi l-oħrajn kolla jaqaw nistaw naddi għal emenda 153 tassu Sur Rashford dak favur, dak kontra għaddit. Imbagħad emenda ta' kompromess 13 dak favur, dak kontra għaddit. Nistaw naddu għal 157 nista ta' Sinjura Head dawk favur 157. Votazzjoni maluqa għaddit. Kompromess emendat nax dak favur. Anzi, l-votazzjoni hija maftuħa fuq il-kompromess ta' emendat nax. The vote is closed. Votazzjoni maluqa għaddit. Oċċar u s-sanaddu għal kompromess ta' emenda Rajn Kirjakos. Tippermetti li President nixtieq ngħid biss li l-ħakna kompromess hawnhekk u mbagħad kien hemm talba għal vot maqsum fl-aħħar moment li ma lix li nagħmel negozjati għal kompromess. Stajna nibdlu l-lingwaġġ, forsi niksbu kompromess, iżda ma kenniex il-ħin biżejjed. U din il-votazzjoni maqsuma jekk tgħaddi tneħħi il-kunċett importanti ħafna jien nixtieq nħalli fit-test qed insemmi li din il-votazzjoni maqsuma li tiġi fl-aħħar moment toħol inna xi problemi. Okay, well, I think at the moment the EPPs are still sticking with their recommendation. Unless ma rekomendazzjoni tijaw, jo inkella tagħmlu xi emendi iktar tard fil-plenarja. Tamlu l-emendi fil-plenarja jepwis, ma la tirtira talba tijak għal-vot maqsum. Mhux hekk, il-President. Titrattaw b'dan l-affarijiet fil-plenarja titizzom il-vot maqsum tijak, tajab wisq mela. Mela namlu l-emenda fil-plenarja. Il-votazzjoni maqsuma jabdaw il-lingwaċ li jem fil-test, naddu l-votazzjoni ta' l-ewwel parti, minn huwa favur, l-emendu ta' kompromess tal-ewwel parti, għaddit, it-tieni parti issa ser eh, naddu għal verifika elettronika fuq dan. Uh, the vote is closed. Votazzjoni maluqa u maddiċ. Issa naddu għal 167 bħala zida mir rapporter Dak favur. Namlu verifika elettronika fuq 167. Miftuħa. Emenda 167 bħala addizzjoni għal kompromess. Votazzjoni maluqa issa u għaddit moċċar. Emenda 166 favur kontra għaddit. Emenda 168 favur kontra għaddit. Emenda 169 pal addizzjoni dak favur. Anzi, namlu votazzjoni nominali fuq 169. Votazzjoni miftuħa. Our vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 171 Missur Repo. Votazzjoni miftuħa fuq 171. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 173. nivutawa pala addizzjoni, jieti president, ta' jabwis, mena 173, favur, kontra, għaddit. Emenda 172, votazzjoni miftuħa fuq 172. The vote's closed. Votazzjoni maluqa. U maddiċ vot. 174. Votazzjoni miftuħa fuq 174. The vote's closed. Votazzjoni maluqa maddiċ ukoll. Ekon 13. Favur, kontra, għaddit, moċċar, emenda 175, favur, kontra, għaddit, 176, taqa 177, favur, anzi, 177, votazzjoni nominali miftuħa right. 177, the vote, you're in favour. Okay, 177, who's in favour? Minu huwa favor, 177. Kontra. Addit. Tajab wis. 176 waqat, mela 178 misur Motti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Moċċar. Emenda 179. Favur. Niftħu votazzjoni nominali fuq 179. Closed. Maluqa. U dik ma tiġ. 180 issa. Favur. Kontra. 180 taqa. 181 favur. Kontra. Għaddiċu ukoll. 182 Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. U għaddit b'vot. Issa naddu fuq il-votazzjoni għal ekon 18 għal zida. Niftħu l-votazzjoni fuq ekon 18. Uh, vote is closed. Votazzjoni maluqa għaddit. Issa għanna 182 għaddit u ekon 18 għaddit u koll, issa ekon 26. Ekon 26. Votazzjoni miftuħa fuq ekon 26. Uh, the vote's closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Ekon 27. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għattit. Ekon 28 bħala addizzjoni. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit ukoll. Emenda 83. Votazzjoni miftuħa fuq 183. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 184. Favur. Kontra. għaddit 186. Favur. Kontra. Maddiċ. Moċċar. Issa 185. Votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Vot. 187 taqa. muxek hekk. Le, għan votawa pala zida 185. Mela, 187, favur. Favur. Jolli dejom, kontra. Astenzjonijiet. Aħjar namlu votazzjoni nominali għax ma kienx ċara l-vot. 187. Il-klim addizzjonali mis sinjura Head li jataraw fuq il-folja tagħkom. Miftuħa. The vote's close and that's carried. Għaddit. Issa naddu premessi Emenda 8. Favur. Kontra. Astensjonijiet. Għaddit. Emenda 9 favur kontra għaddit emenda 10 favur kontra għaddit emenda 13 issa favur kontra għaddit moċar emenda 14 favur kontra għaddit moċar Ekon erba, favur, kontra, astenzjoniet għaddit. Ekon ħamsa, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa, għaddit. Emenda 15, vota favur, kontra, għaddit. Emenda 16, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 16 votazzjoni nominali. Votazzjoni maluqa, maddiċ, ċar, il-vot mela emenda 17 nivvotaw issa favur kontra għaddit moċar. Emenda tzatax. Votazzjoni nominali miftuħa fuq tzatax. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Nivvotaw fuq l-emenda 18 favur kontra għaddit moċċar. Kompromess ta' emenda wieħed favur Anzi, vot maqsum jiet il-President. Tajab wis, skużawni, votazzjoni maqsuma u hekk. Issa, il-test kollu kemmu mingħajr il-kelma rights bl inglis drittijiet. Favur. Kontra. għaddit. Issa naddu għattini parti li tinkludi dik il-kelma, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, maddiċ. Issa naddu għall-emenda 25, favur, anzi votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivotaw fuq ekon 17 bħala addizzjoni. Favur. Kontra. Għaddit. Moċċar. Emenda 26. Favur. Kontra. Għaddit. Emenda 27. Favur. Kontra. Għaddit ukoll. Emendi 28 sa 30 li huma l-istess bħala zidiet Votazzjoni miftuħa minn għall-emendi 28, 29 30. Votazzjoni maluqa. Għaddu kolla Tepwis. Issa l-premessa I favur, anzi l-emenda 31 favur, anzi votazzjoni nominali del President. Miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 32 favur kontra għaddit. Emenda 34 votazzjoni nominali miftuħa fuq 34. Votazzjoni maluqa. Għaddit b'vot. Emenda wieħed favur kontra għaddit emenda 2 favur kontra għaddit emenda tlita. votazzjoni miftuħa fuq l-emenda tlita. Votazzjoni maluqa, għaddit emenda erba, votazzjoni nominali miftuħa fuq l-emenda numru erba, għaddit emenda ħamsa, favur, kontra, għaddit. Emenda 6, favur, kontra, għaddit ukoll. Emenda 7, votazzjoni miftuħa fuq il-numru 7. Votazzjoni maluqa u dik għaddit ukoll. Mela, naddu għal vot aħari fuq il-rapport kollu kemmu u ħanaddu għal votazzjoni elettronika fuq il-rapport taħħari. Votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa għaddiet bi 23 vot favur, xejn kontra u 10 astensjonijiet. Grazzi ħafna lil Kriakakos u nafu li dan huwa rapport importanti u nerġgħu naħdu flimkien. Signora Gebhardt, grazzi Melkin. il-grupp tiegħi staqsini fit-tmim ta' dan il-vot biex natu raġunijiet għala aħna ħassejna li kena nastienu. Dan huwa rapport tajjeb u aħna xtaqna nivotaw favur għaliex kien hemm ħafna xogħol siwi u ibes f'dan ir-rapport iżda aħna ħassejna li kien hemm ċertu nuqqasijiet, ċertu affarijiet li tħallew barra u ntilfu matul il-votazzjoni. L-ewwel għandha x'taqsam biss mal-protezzjoni tal-minorenni, mit-tfal, bir reklamar da kollu tneħħa mit-test minħabba l konservattivi u l-liberali fil-votazzjoni u dan ma jistgħux naċċettaw. It-tieni ħaġa li tħallit barra mir-rapport kellha x'taqsam ma' drittijiet soċjali, speċjalment il-liġi fuq l impjiegi li tħallit barra wkoll u għalhekk ma nistgħux naqblu ma' dan lanqas ħanaħdmu biħġarna għal l-imputana fil-plenarja, u għalhekk aħna astjenejna għaliex aħna ma ridniex li mmorru fil-plenarja nofs xogħol, nofs leħja. Well, thank you very much. Uh, well, I hope that we can uh, have some have some. Grazie ħafna. Ntamaw li konna diskussjoni tajba biex ikonna riżultat aħħar tajja pa dan ir-rapport għax naħseb li huwa wieħed sigwi. Grazzi, il-PPE vota favur ma nar president anke ma ksibniex da kollu li xtaqna, ma dana kollu nittamaw li xi punti li għadhom miftuħa li għadhom pendenti nistgħu ndaħluhom. Fuq il-drittijiet tal-ħaddiema u fuq pensjonijiet tagħhom naħsbu li hija tajba iżda mhux bil-fors tiġi solvuta f'strateġija l-konsumaturi, rridu nfukaw l-aktar fuq dak li japplika hawnhekk mod ċira. U għalhekk ma permettajniex li dawn il nuqqasijiet iżommuna lura u jena ċert li għatem lok għal kompromessi biex bekk nivvotaw favur fl-aħħar mill-aħħar. Nserraħ fuq il- sens komun ta'kom u fuq il-kooperazzjoni ta'kom biex dan il-rapport jgħaddex huwa wieħed importanti. Fuq il-skeda għal progressu għal ħidma tal-Kumitat importanti li kuna maġġoranza wisa dan ir-rapport għax inkella l-Kummissjoni mhux sertiħu nota ta' kull maħedna. Ta' jepwis, wis, issa ngħaddu għal rapport ta' Sinjura Korazza Bil, tanzi opinjoni għal Kumitat Envi fuq kif nistgħu nivitaw il ħalla tal-ikel ngħaddi l-kelma l rapporter biex tgħidilna malajr malajr dwar il-votazzjoni. Grazzi ħafna President, kien Soddisfazzjon kbir għalija li naħdem dan ir-rapport u napprezza l-entużjażmu tal-kollegi tiegħi u l-appoġġ. Naħseb l-elementi saħħu l-sforzi tagħna bħala forzi konġunti u anke bħala leġislaturi biex bekk niġildu l-ħela tal-ikel fl-aspetti kollha tiegħu. Dan ir-rapport irid jagħti seta lill konsumaturi u mhux jagħti l-miżuri minn fuq għall-isfel u għalhekk ressaqna din nazzjoni. Qed ngħidu lin tal-Ewropa lill-konsumaturi intom tistgħu tagħmlu differenza fil ksina tagħkom, fil-mod kif tix tagħmlu xirja, fil-mod kif tiklu fir-ristoranti, bit-temperatura tal-friġġ tagħkom, għandkom rwol x'taqdu, tistgħu tagħmlu differenza fil-promozzjoni ta' konsum sostenibli u ġust. Naħseb li dan il-pis morali huwa din il-bażi morali importanti ħafna li għandna nieħdu fi żmien ta' sfidi ta' sigurtà tal-ekonomija, tal-sigurtà tal-ikel, ta' għedin ħabtu fuq l-adma tal-bib tagħna. U għalhekk għanna bżonn nieħdu aktar responsabilità hemm ħafna affarijiet li qed u importanti li jkun hemm skambju tal-prassi, nresqu l-aqwa prassi, nagħtu tarif, niċċaraw l-affarijiet u nedukaw ukoll it-tfal fl-iskejjel biex jgħaddu mill-kultura tal-plastik li nsabu bħalissa fiha għal eh, l-għażla informata li tkun ibbażata fuq it-tarif. Jiena naf ċert, ċerta li hemm ħafna mill-pożizzjoni ta' dawn tal-membri tal-Parlament Ewropew li għanna nibdow hawnhekk f'din il-kamra, fil-bars, fil-restorant ta' kif niklu, hawnhekk biex nagħtu rwol mexxej u biex immexxu it-triq il qudiem f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Il-ħin jafas u għalhekk irridu nimxu l-qudiem għax fadlinna aktar opinjonijiet niddiskutu. Naddu għal-votazzjoni issa. Mela, naddu mill-ewwel għall-emenda l kompromess ta' emenda wieħed għax l-emenda orali ġiet irtirata u repo ħajġi iktar tard. Naddu għall-emenda ta' kompromess numru wieħed favur kontra għaddit għal daqstant naddu għall-emenda 8 mis-Sinjura Xalda Mosa. Favur? Kontra? Naħseb ħajkonna namlu verifika elettronika fuq dan. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda numru 8. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 16 b-16. Emenda 10. Mis-Sinjura Xalda Mosa votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 10. ħafu naqra, votaw, 30 bis ħaj votaw, tajab wis, votazzjoni maluqa, għaddit 18 favur, 14 kontra. Emenda 11, mis signora Xaldemolse, favur, kontra, għaddit, moċċar, kompromess ta' emenda 2, issa l-emenda bil-fom, li daħal fil-bidu tal-emenda ta' kompromess 2 li tinfasizza li rridu nsibu soluzzjonijiet tal-ħela tal-ikel. Ma nafx jekk tistgħu stablu ma' dan il-koll u għalek namlu naddu l-votazzjoni b'dik l-addizzjoni favur kontra għaddit b'mod Issa naddu għall-emenda 19 mis sinjura Rule favur kontra għaddit, emenda 20 mis sinjura Head Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 20. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 21. Favur. Kontra. Addit moċar. Emenda ta' kompromess lita. Favur. Kontra. Addit. Moċar. Issa emenda ta' kompromess erba. Favur. Kontra. Addit moċar. Issa naddu għall-emenda 31 mis-Sur Bilen favur kontra għaddiet ukoll emenda ta' kompromess 5 favur kontra għaddiet emenda ta' kompromess 6 favur kontra għaddiet moċċar emenda ta' kompromess 7 favur kontra għaddiet ukoll Issa naddu għall-emenda 42 Missur Rashford. Votazzjoni miftuħa fuq 42. Votazzjoni maluqa. Għaddit bi 18 favur 14 kontra. Emenda 43 Missinjura Head. Votazzjoni miftuħa fuq 43. Votazzjoni maluqa għaddit 18 favur 14 kontra. Emenda ta' kompromess 8 favur kontra. għaddit moċċar. Emenda 48 issa. Vota favur kontra maddiċ. Issa nivvotaw fuq il-vot fuq la bozz ta' opinjoni kollha kemmi votazzjoni nominali miftuħa. votazzjoni maluqa għaddit 32 favur lebda astensjoni lebda kontra. Grazie ħafna nis signora Korazza Bilt. So that's the end of votes for today. Thank you very much indeed for your cooperation. Grazzi għal kooperazzjoni ta'kom da segwa sezzjonijiet tal-lum. Issa ser naddu għal l-ewwel diskussjoni fuq xi opinjonijiet li għanna. Skużawni ser nibdew ftit tart nixtiequ għal daqstant li taġlu għaliex fis-sitta għandna laqgħa tal-koordinaturi. Sejna ngħaddi direttament għal skambju ta' opinjonijiet fuq ir-rapport tas Sur Pittella eh, su uniku digitali kompetittiv, il-gvern elettroniku bħala xprun, dinja opinjoni għal kumitat tal-industrija sur Pittelle joġbok. Grazie Presidente, per quanto... Grazie President, fil-naħatija ħanżon fil-qosor ħafna. Naħseb li mem ħat li tjajt li dan il-pjantazzjoni mistax jikontribwixxi f'mumin dat diffiċli għall-ekonomija Ewropea biex jixpruna l-Unjoni Ewropea u l-ekonomija tagħha mill-ġdid biex inaqqas l-ispejjeż ukoll. Iżda rridu nagħmlu l-almu tagħna u nużaw din l-opportunità malajr kemm jista' jkun. Tista' tkun utli ħafna li niżviluppaw portals ta' e-government għal kumpaniji biex bekk nħaffu l-ħolqin ta' imprizi u l-attivitajiet transkonfinali u jkun utli u koll nimmiraw biex nsaħħu l-involviment tal-autoritajiet lokali u reġjonali fir rigward l-aċċess tarif min-naħa tal-pubbliku. Jina naħseb li l-portali Ewropej rridu jkunu kollhom aspett reġjonali wkoll anke fl-amministrazzjoni pubblika Ewropea. Importanti wkoll li ngħinu ċittadini tagħna billi nħafulhom l-aċċess għall proċeduri u l-informazzjoni online kif ukoll huwa importanti li nistaqsu l-Kummissjoni u l-Istati membri li jtejbu l-interoperabilità bejn il-pjattaformi online differenti fir rigward eh, tenders li hemm għal eh, l-Istati membri biex nkun nistgħu nsaħħu issu suq waħdini eh, digitali Ewropew. Nilqa kull osservazzjonijiet u suġġerimenti li jaslu li minn ħada Shadow Rapporters. Grazzi. Good. I just intercepted Tajja, għadni kem rajt li sur Engstrom li huwa Shadow tija kif se jkun ix-shadow tax-shadow anzi u issa qabel ma ngħaddi shadow rapportajt biex jagħmlu kontribut fil-qosor nitlob li Sinjura Birgit li hija responsabbli forsi nitolbu kumment qasir fl-aħħar. Sur Kanjetti wkoll jagħta hawnhekk. Is-Sur Luki Kurt Muxaw, Sur Kreutzmann se jitkellem ukoll, is-Sinjura Langstorm edha għaw. Għaldaqstant, eja nisimaw ftit minna għazal kontributi nibdaw mis-Sinjura Kanjeti. Ser nżom fil-qosor kem jistajkun. jkun. Esmu arī uzsvērus, ka šodien mums ir jādara viss iespējamais, lai. Grazie għal dan il-dokument. Aħna għanna namlu Da kollu li nistaw biex nikkonsolidaw is-suq uniku u neħilsu minn ostakli interni. Ir-riċerka turina li qed isir wisq ftit biex nużaw il-potenzjal li hemm u m'hemmx wisq postijiet minn fejn nistgħu niksbu informazzjoni. Hemm sempliċement ftit informazzjoni. Forsi aħna responsabbli ta' dan iżda suċertu punt anke l-istati membri huma responsabbli għal dan. Jiena nixtieq nappoġġa talba għal e-portal għal kumpaniji u lista unika, sistema ta' A-list. Bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu aktar sempliċi għal kumpaniji u dawn ikunu jistgħu jikkopraw aħjar fil-futur. Għal kummerċ għandna potenzjal kbir u kwalunkwe attentat ta' protezzjonizmu huwa perikolus u m'għandux iseħħ jiena ċert ċerta li l-Kumitat tagħna se jiddeċidi fuq dokument deċenti u koll bilanċat u jippromuovi tkabbir. Grazzi. Grazzi għafna Sinjura Kanjeti. Sur Kreitzman naħseb mux għawala stant is-sur li kħikarti għadna fuq dan is-sur Engstorm. Jina naħseb li l-abbozz eh, ta' opinjoni ta' Sur Pittella tidher eh, ta' tagħmel sens ħafna jina naqbel bisħieħ. U mandi xejn u xinżid fuq dan. Jidher li tajja palija, grazzi. Grazzi, is il-kobra parter u kol talab li nirrakomandaw dan il-xol għax kien tajjeb ħafna u joġbu paragrafu numru 2 mod partikolari meta titkellem dwar il faċilitaj tal-mobilità u tnaqqis tal-burokrazija ċittadini U kon mod partikolari aħna nilqaw il-fat li inti enfasizzajt kif għamilt fl-introduzzjoni tiegħek l-importanza tal-procurement. Ehm, Din ġarajnija f-rapporti ieħor id nasigraw li ser inkomplu nsaħħu dan il-punt mod partikolari dwar l-benefiċi potenzjal tal-benefiċi għall procurement għal l-SMEs u kol l-access ta' servizzi tal-gvernijiet. Nistaw eh, nissuġġerixxu xi emendi f'dan il-qasam eh, biex intejbu il-biċċa xogħol li għamilt li ġajja tajba ħafna, grazzi. Għaxħat għor li jishtiq jitkellem? Sur xwab. Ekki joġbok. Grazzi, President. E, il-Viċi President Sur Pitella ħareġ opinjoni għal kumitat tagħna għal dastant li huwa importanti li niddiskutu dan is-suġġett. Naħseb li dan huwa rapport bilanċjat tajjeb ħafna. Iżda hemm xi punti li rridu nenfasizzaw iktar jekk aħna rridu li inizjattivi tal-e-government jinaqsu l-spejjeż e, spejjeż kbar ostakli burokratiċi biex bekk iċ-ċittadini u l-kumpaniji kollha aċċess aħjar għas-suq uniku u wkoll jużaw il-potenzjal ta' homma ta' jaj. Portal Ewrapaw u importanti ħafna. Dan jistaw għandu jiġi wkoll enfasizzat mod iktar pożittiv ukoll. Ukoll rabta ma' networks ġa eżistenti networks għan SMEs, dawn għandhom ikunu iktar sempliċi, iktar faċli u jkun hemm iktar aċċess għall informazzjoni għal ċertu għodda li huma disponibbli permezz ta' ċertu network biex bekk attività transkonfinali għall smis tkun iktar sempliċi. U naħseb għandu raġuni s-sur Pittella fejn qal li hemm bżonn ta' portal uniku. L-iżvilupp ta' portal uniku. Naħseb nistgħu ntejbu fuq dan il-port dan għandu jiġi implementat aħjar fl-istati membri fir rigward ta' servizzi, per eżempju, għan ċerta dubi palissa. U jien naħseb li dawn jistaw jitnaqsu. Għanzi, neħilsu minnom u koll. Nirgrazzja r-sur Pittella u jena tħarġ l qoddim li naħdem jew grazzi. Grazzi, Sur Vice President. Skużani li ma, ma sejjaħtlekx viċi president kif suppost għamilt. Is-Sinjura Vilda. Tixtieq forsi żid xi kummenti fisam il-Kummissjoni kjoġbok? Ma jimpurtax kif issejjaħli, uh, eh, ma tagħmilx differenza. Aħna nilqgħu il-prioritajiet li ġew msemmija li xi jikkorrispondu ma' dak li semmiet il-Kummissjoni fl-pjantazzjoni mod partikolari naqsu r-red tape, il-burokrazija u l-interoperabilità ta' servizzi li jistgħu jikkontribwixxu biex naqsu iktar il-burokrazija. bekk naqsu kol il-burokrasi fl-amministrazzjoni. Aħna naqblu kol ma l-importanza tal-interoperabilità procurement u kol palma tafu aħna għanna il-peppilt kif hemm sejja fil-opinjoni u din tista' tgħinna intejbu il-xri pubbliku b'mod partikolari dak online li procurement irna nassiguraw li l-partecipazzjoni wkoll ma li ma t-tihdiċ in konsiderazzjoni kif suppost. irdu nsejbu wkoll il-trasparenza fit teħid ta' deċiżjonijiet tal-gvernijiet u nżidu kol involviment ta' ċittadini u in-negozji fil-proċessi tal-politiċi, tal-tfasil tal-politiċi. ċertu punti oħrajn ma ġewx koperti e-skills per eżempju daw ġew koperti oħra fil-passat li huma importanti ħafna u aħna qegħdin inkopru għam mod ġenerali u kol anka f'kuntest e, iktar wisa tal aġenda digitali, grazzi. Grazzi. Is-sorpitta lek jogħġbok tista' tikkonferma timetable jekk jogħġbok. Ma mi bastano 30 secondi per ringraziare. 30 sekonda ma nel nermanen nix ringrazzja l-kollegi kolla, l-president tal-komitat. Jena nop nimxi a sostanza, o mux mux noqot nidel sabiħ, ma tantx interessani l-titli, iżda s-sur ġvab kien ġentili ħafna fil-konfrontija, nirringrazzjah, naħseb li l-miri tagħna li proponejna intlaqaw hemm abbozz ta' opinjoni jekk ikun hemm emenda ħan l lan komuni tagħna huwa li l-Ewropa tkun kemm jista' jkun trasparenti u kemm jista' jkun qrib iċ-ċittadini. Ġifieri poġġu fidejn iċ-ċittadini d-dejta kollha disponibbli biex bekk intejbu l-impigi, nixprunaw l-ekonomija kif ukoll noħolqu demokrazija reali u mhux noqogħdu nżommu mal-titlu li aħna xi tip ta' ta' entità li nħadnu wis id-demokrazija mbagħad ma ngħaddux mill-kliem fatti Din għandha tkun id-demokrazija ta' vera, grazzi. Thank you very much. Well, according to me... Grazie ħafna. Tajja timetable eh, skadenza għall-emendi 27 ta' ottubru ġbir il-ġimgħa dieħla bagħad ikolna konsiderazzjoni tal-emendi fil 22 ta' Novembru u din se ta għalli tre bat u ser jivvotaw fit-19 ta' Deċembru fil-plenarja. Grazzi ħafna. Tajjeb, għanna rapporter nieqes illum. Għaliex is-sur Fox illudina l-ftit. Se nagħmel inventarju ta' malajr ta' shadow rapporters li jinsabu hawnhekk għal din l-opinjoni importanti ħafna għal politika annwali tal-kompetizzjoni, is-sur Schwab għal PPE, is-sinjura Gepard għal SND, is-sur Buzoj, naħseb maħat mill-alde, is-sinjura Rula, is-sur Engstrom, is-sinjura Rula, u xaħat tiħor, għaw xie volontier oħrajn?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 Just while we're doing that then, just let me talk to you about the timetable. Tajem, mela sadattant jina ser inkellimkom dwar il-timetable. U nifrankof titħin minn iktar tard. Tajem, il-timetable, biex tkunu tafu. Għanna ġimma fusim bil-ħin għaliex il- Komitat ta' Affarijiet Ekonomiċi deċida jivvota fit-22 ta' Novembru għal stant, aħna ser konna nivotaw fil-21 ta' novembru un is-Sur Fox serri kollu jaħdem ħafna biex jassigura l emendi tagħna jiġi konsidrati kif suppost. X'inhi data ta' skadenza? And the deadline for amendments is U e, data ta' skadenza hija 26 ta' Ottubru f'nofsinhar. is xwabik Xwabi jogħġbok. Grazzi tal-li tajt l-opportunità li namel point of order. L-għonet. Marriċ namel emendi u kompromessi u nħloq problemi. Marriċ nirriskja dak li jenet jasbu xċertu gruppi. Imma forsi il-president, forsi minnajr ma kont nafjen, wasal għal punt differenti fl-assessjar tal-agenda. Il-punt kien li l-emendi u li jikkompromettu l-possibilità ta' split vote votazzjonijiet maqsumin iktar tard, fi stadju iktar tard. Ma nafx jekk taqblux dwar dan, din hija sempliċement kwistjoni ta' interpretazzjoni. Fl-opinjoni tiegħi jiena qed li jiena Hawnhekk naqdi il-koordinaturi tal-gruppi politiċi f'dan il-qasam għal daqstant jiena lest li naċċetta da kollu li taqblu dwaru. Anka dwar il-votazzjonijiet maqsumin. Grazzi. Ħafna mill split votes mill-votazzjonijiet maqsumin huma mitluba mill-PP e. Mm, u ma interessati li jiblu regola jekk li għem bżonnom. Mill-li għedna skont regoli ta' procedura mem xej mill-li waqqafna mill-li konna votazzjonijiet maqsumi femmen ta' kompromess fil-komitat. Iżda il-votazzjonijiet maqsumi għomx permessi fuq kompromessi fil-plenarja. U importanti u koll li ħafna kompromessi eh, ġejjin uh, minħabba ftejm li kusar sar bejn il-komissjoni u il- U l-Kunsil għalda sant dini għal-raġuni, jena xorta wahda jena lest nkun flessibli fil-rigward tal-gruppi politiċi, sorem dejjem huma jkunu kontenti, u jena kontent li rapporters u xedu rapporters ġew konsultati kollha. Dak li għalet il-Sinjura Gabertu kien ferm importanti li wasalna negozjati importanti ħafna u partikolari. Jena l-sant lest li inħalja fidejn it-tim li qed jaħdem fuq kull proposta. U mhux qed nar l-bżonn li jkun hemm xi deċiżjoni formali fuq din kwistjoni anke jekk iċ-ċer tal-Kumitat Ekonomiku jaf jaħsibha mod differenti. Is-Sur Fox. Tajjeb, nieħu gost ħafna li qiegħed hawn Iżda dan huwa Sur Fox differenti ħafna minn dak li għad fil-aħbarijiet fir-Renju Unit membru distint tal-Partit tal-Partit Konservattiv, issa Sur Fox li tolba biex titkellem dwar politika ta' kompetizzjoni. Skużani, Eh, li ma konċ posti fil-ħin iżda il-votazzjoni damet wis u jiena kelli mur ximkien ieħor immedjatament wara. Nixtieq nindirizzak fuq ir-rapport tal-politika tal-kompetizzjoni. Il-politika tal-kompetizzjoni hija integrali ħafna l iżvilupp tas-suq uniku mhux biss fir-rigward ta' kompetizzjoni ġusta da kol biex nagħtu għażla lill-konsumaturi il-Kommissjoni trid irridu nifirħula fuq ix-xogħol tagħha li għamlet dan il-qasam mod partikolari fir-rigward tal-infurzar. Dan ser jkun ir-raba l-40 rapport tal-Kommissjoni fuq il-kompetizzjoni u nixtieq li l-opinjoni tagħna tifoka fuq trasparenza u għażla għall-konsumaturi. Fl-opinjoni tiegħi Għaldaqstant l-opinjoni tiegħi fukat fuq ħames punti, trasparenza tal-prezzijiet, il-katina tal-professa tal professata il-prezzijiet tal-enerġija, il prezzijiet tal enerġija sistema ta' brevetti eh, ta' privattivi uniċi U dawn huma kollha punti importanti ħafna li jixirqilhom rapport għalihom individwalment. Per eżempju, trasparenza, iktar trasparenza tagħti l-opportunità l-ħossessja u s-suna li daw ukoll strutturi ta' prezzijiet din ukoll tejn biex niftħu issu iktar u ikun hemm iktar kompetizzjoni li mbagħad wassal għal prezzijiet iktar baxx il konsumaturi tagħna u dan jista' jgħin il-konsumaturi li iktar vulnerabbli. Nista' nagħti eżempju pereżempju fir-Renju Unit meta ikun hemm zieda eh, fil-ħawsel tal-enerġija ta il- il-prezzijiet jizdiedu, iżda meta l-wholesale jonqos dawn il-prezzijiet jonqsu brata iktar bil-mod. Jena naħseb li iżida fit trasparenza suq jistaw iwa juru għalfejn dan kollu jseħ u jekk dan u jġustifikat. Sur President, aħna nistgħu nikkorranġixxu li jisir ħafna f'dan il-komitat jekk aħna nissuġġerixxu b'soluzzjonijiet prattiċi li l-istati membri l-Kummissjoni jistgħu jużaw biex ikun hemm għażla u ġustizzja għall konsumaturi u jiena ħerqan li naħdem ma' xedaw rapporters l-oħra f'dan fuq dan id-dossier. Grazzi. Grazzi tal-li fakkartna fl-40 anniversarju, kont insejt. Sirġwa, p-Sinjura Gappart, s-Sirbżoj u s-Sinjura Rula. Grazzi. is Fox għadu kif ippreżentalna il rapportu il-punti ewlenin illi semma jiena nista' naqbel mal-punti li kritikaw naħseb li huwa xira. Illi nallinjaw il- żmien ma dak tal-kumitat responsabbli u jekk rapport tal-2008, 2009, 2010-2012. Importanti li nallinjaw u eh, l ħiniet ikunu konformi. U l-votazzjoni fil-komitat responsabli tippermettina nħarsu lejn il-punti ewlenin. Is-sur Fox semma punt partikolari numru 6 fil-lista tiegħu Naħseb id-deċiżjoni dwar il-privattivi Ewropej hija importanti għax fir-rigward tal-kompetizzjoni Ovvjament dan mhux l-unika punt pożittiv. Huwa punt pożittiv imma oħrajn hemm trasparenza. Semmejta din? Imma ħafna drabi l-konsumatur fil- multi fil-liġi ta' kartel semtu magbar li bissu ma permissibli ma ma tsax mux fattibli. Iżon l-effettività u trasparenza tal-multi, jiġifieri għandek il-prinċipji, titara prinċipji dwar għaliex Fid-direttiva tal-2003 għanna wkoll pagamenti ta' kompens il parti terzi konsumaturi li huma fetwati mill-kartels, dan ukoll idu nikkonsidraw meta ħarsu l-sistema tal-multi. ħaġa tajba għalhekk illi inħarsu li dawn il-punti fi żmien tajjeb qabel l-opinjoni. Grazzi ħafna, Sinjor Gapert. Grazzi ħafna. Grazzi forsi il-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi jista' jikkonsidrawhom daqsxejn qabel daw biex ma jkunux mafusa bil-ħin. Aħna dun nagħmlu x-xogħol tagħna hawnhekk fil-kumitat tagħna tajjeb daqskemm iridu jagħmluh ta' kumitat ta' l-ekonomija. Grazzi lis sur Fox għal l abbasta opinjoni naħseb jie biċċa xogħol tajba ħafna fuq dan il-punt ta' trasparenza tal- prezzijiet dan huwa wieħed mill-iktar punti importanti. Hemm eżempju oħrajn però li nixtieq insemmi f'ċertu emendi. Għanna punt tlieta wkoll naħseb semmejta din. Għanna trasparenza hemmhekk ukoll U l-katina tal-provista tal-ikel dina u koll trid tkun trasparenti kemm jista' jkun, ħalli tkun taf kif jiġu ġenerati il-prezzijiet meta dawn jitilaw. Għaliex dejjem ikolna il-bdiewa illi dejjem jilmentaw illi ma jdaħlu kważi xejn tal-prodotti tagħhom, il-konsumaturi li jgħidu kemm qed ħalsu flejjes. Ġifieri għandek diskrepanza x'imkien il-flus qegħdin imorru. Għalhekk għandna bżonn ta' iktar informazzjoni dwar dan. Punt ieħor, il-kwalità tal-prodotti ma semmejtu it-tama li semmuha Ovvjament dan għandu rwol importanti ħafna u koll. Iżda apparti minn hekk għandi raġunijiet tajbin ħafna biex nittamel naħdmu sew flimkien. Grazzi ħafna Sur Buzoj, grazzi President, jina u koll nixtieq nirringrazzja li Sur Fox għall-opinjoni tiegħu li hija waħda importanti u tisħaq numru ta' elementi importanti għall-iżvilupp ta' suq intern kompetittiv. Jiena nilqab mod partikolari referenza s settur tal-enerġija fejn huwa essenzjali nassiguraw l-effiċenza enerġetika sabiex ikollna suq intern tal-enerġija. Jina kontent ukoll li ħafna mill-Istati membri neħew e, tariffi regolatorji jew inkella qegħdin jieħdu l-passi neċessarji bħalissa biex jagħmlu dan. Din hija ħbar tajba sabiex nżidu kompetizzjoni fis-suq tal-enerġija nilqgħu kolli referenza għas sistema ta' privattivi Ewropea naħseb illi ħadd kompli tħeġġeġ innovazzjoni u bekk ukoll kompetizzjoni fis-suq waħdini. Dana japplika pereżempju anke għas-settur farmaceutiku manki oħrajn. Nixtieq nżid xi ħaġa dwar il-qafas temporanju għall-għajnuna statali li ma ġietx indirizzata fl-abbozz opinjoni. Naħseb li dan il-qafas temporanju u d-deċiżjoni li tittieħed mill kummissjoni Ewropea li jibqa' fis-seħħ l-aħħar ta' din is-sena bħala waħda pragmatika ħafna dan kien neċessarju sabiex nissalvagwardjaw l-istabilità finanzjarja u biex naċċertaw li l-banek xorta jaqdu il rwol tagħhom illi jagħtu kreditu l-ekonomija reali dana illum ġata u aktar minnu għax meta nqisu li l-kupru ekonomiku kien slow ħafna l-sena li għaddit Naħseb li l-Kummissjoni tagħmel sew li għandha żomm dan l-approċċ pragmatiku, per ħarsu kolli soluzzjonijiet oħrajn għaliex dan il-qafas temporanju ma nistgħux inżommu ħal ħafna żmien, fl-aħħar mhux l-inqas kuntenti li qed nara Eh, bil dwar il- il-fees il ġew imnaqsa għal 0.02% u dan hemm l-iktar faċli biex il-konservaturi jkunu jħistgħu ħalsu bil-kart tagħhom mingħajr spejs addizzjonali. Jiena naħseb li tkun assurda li wieħed jippromovi l-aġenda digitali, il-kummerċ elettroniku, eċċetra li dejjem nagħmlu u fl-istess ħin imbagħad tillimita il-pagamenti elettroniċi sempliċement għax ikun hemm interchange fi illi twassal għal spejs addizzjonali għal bejjin. Grazzi ħafna, eh, signora Gahrez. Grazie ħafna l-rapporter, jina naħseb illi bħala komitat għana jiddu xaġa kol dwar il-rom, naħseb illi il-konsumaturi jaħtieġu li dal punt jiġi indirizzat. Hemm bżonn ta' ammont ta' ta', ta punti li dun indirizzaw ming. Grazzi ħafna. Punt minna ħatijaj bħala president. Iva, naħseb illi importanti illi ninfasizzaw dwar it-trasparenza u anki naraw x'qed jiġri fl-scoreboards tas-swieq tal-konsumaturi u tal-bejja għaliex qed juru differenzi kbar fil-prezzijiet u jidher li hemm xi ximkien l-issuq li mux qed jaħdem tajjeb għal konsumatur bl-iktar mort effiċenti u bekk forsi nistaw niġdu l-attenzjoni ta' Digi Competition f'għal dan u nitolbu għan forsi biex laħarsu daqxej lejn l-indikaturi għaliex naħseb li kompetizzjoni effettiva hija importanti ħafna l-konsumaturi. Naħseb ukoll ħaġa li ħan diskutu kol waqt il għata kontraturi li importanti li nistidnu li l-Kommissjoni biex tiġi tkellem il dan u tindirizza dan il-Komitat għaliex il-kompetizzjoni il-Kommissjoni ta' kompetizzjoni għandu l-bol importanti ħafna xaqdi hawnhekk. U forse nista' nagħmlu ħda fl-ewwel tliet xhur ta' sena d-dieħla. Sina Browns baqgħna ftit ftit ħin, forsi tista' tikkummenta fuq dak il smajt sa' issa. Grazzi President. Minn banda l-Kommissjoni tilqa il-apposta opinjoni Mr. Fox nafu li dal-abbozz għajem punti kruċjali fuq is-suq intern. Per eżempju, privativa, il-provista tal-ikel, l-enerġiji. Kif intqal aħna nil-qob mus partikolari l-importanza li qed jagħti dan ir-rapport li l-azzjonijiet ta' ta' appoċ. Aħna m'għandniex kummenti fuq l-abbozz innifsu għalissa u nistana bil ħak li kien hemm diskussjoni eh, fuq aktar qudiem. Grazzi President. Grazzi lilek. Is-Sur Fox. Jina, franka jdaq xeħina xaġa tajt l-skeda, ġifri forsi jek t tikkonkludi fuq il punti l-oħra nadilek il-kelma. Grazzi President u grazzi u koll li Shadow Reporters kolla tal-kontribut tagħhom. President ħadd nota koll tal-kommenti dwar il-scoreboards tas-suq tal-konsumatur u ħadd nota wkoll tal komment tal Sinjura Rule fuq il-roaming illi ma tissemmix f'din l-opinjoni u iva ċerta ma dinija xi ħaġa li nistgħu nindirizzaw waqt l-emendi, però apparti minn dan naħseb li kellna skambju ta' opinjonijiet kostruttiv ħafna grazzi. Sawa mela nisana u dan il-punt, issa suppost kellna diskutu il-punt li jmiss li huwa ir-rapport, it-tieni rapport ta' Sinjura McClarkin fuq l-istituzzjonijiet Ewropej u il-progress tal-proċess ta' Bologna diħla dal-waqt waslet maħna proċess. Fil-ħin, eżatt. So I think from the Commission we have Mr. Tyson. Naħseb Sur Tyson ħed kellem fissam il-Kommissjoni, tajab wisq s-siħat maħna. Dan huwa rapport tal-Komitat tal-Kultura u l-Edukazzjoni fuq l kontribut tal-Istituzzjoni Ewropej għal-konsolidazzjoni u l-progress tal-proċess ta' Bologna. U il-Kumitat stiden l-Sinjura McClarkin għax għandha rabta speċjali għall-opinjoni tajba ħafna tagħha li votajna fuqha ftit ilu u nadir kelma l-lema biex tintroduċi l-opinjoni tijak u koll. Naf li kellek ġurnata b'ħafna xogħol. Nerħba darba oħra. Tajjeb, żammejtu tajjeb ħafna mal-ħin. Proset. Grazzi tal kummenti tiegħek. Bħalma tafu l-proċess ta' Bologna huwa kompetu tajjeb ħafna biex nifaċilitaw il-mobilità tal-istudenti u professjonisti bl-istess mod. Fil-snin li ġejjin għandna bżonn edukazzjoni dinamika, istituzzjonijiet kompetittivi, biex nikompetu u ħadna eh, eżempju ta' tal-studenti li kienu jattendu l-università issa wara rajna sal-2025 kim se jibqaw, il-numru kien se jibqa l-istess u ħaj studjaw stati membri differenti, ħaj hemm skambju ta' tarif skont il-kwalifiki li jippreżentaw biex ikun hemm sistema tajba komparabli li tista' twassal l-aktar mobilità. L-opinjoni tiegħi tisħaq fuq ir-riċerka u l-innovazzjoni biex l-entitajiet tal-edukazzjoni jkunu aktar kompetittivi permezz tal-qasam tar-riċerka u anke l-programmi ta' innovazzjoni. Aħna sħaqna fuq ir-rabta tal-proċess ta' Bologna u l-kwalifiki professjonali li konna tiddiskutu fuqhom illum xtaqt li l-Istati membri u l-Kummissjoni jaħdmu fl-imkien biex itajbu itejbu sistemi ta' trasferimentu ta' akkumulazzjoni biex itejbu s-sistema ta' DCTS għal rikonoxximent tal-kwalifiki u fi rigward l-iskeda l-iskadenza l-emendi hija nhar il-ħamejs 27 ta' Ottubru f'nofsinhar. Imbagħad ser ikonna konsiderazzjoni tal-emendi u votazzjoni fil-kumitat nhar 22 ta' Novembru l-uffiċi tiegħi se jikkuntatti shadow rapporters bejn dawn iż-żewġ dati. U probabbilment fil-plenarja ta' Strasburgu ta' Novembru ser nivutaw kif jidru affarijiet. Nistenna mill kummenti ta' Shadow Rapporters. Grazie lis signora McClarkin, għanna lis sinjura Legrip, Signora Gebhardt, forse t titkellem flok il-kollega, Sur Buzoj, Signora Rula, tixtieq tista' tikkummenta. Ta' wisq. L-ewwel li signora De Grip. Grazie President. Mela, nkomplu nitkellmu fuq il-mobilità huwa suġġett li huwa fil-qalba tal-avventura Ewropea biex ngħidu hekk. Huwa fil-qofol tas-suq waħdieni u kollox marbut miegħu. Rajna l-adozzjoni tar-rapport ta' qabel maġġoranza wiesa ħafna u nixtieq nifraħ lill kollega McLarkin. Issa, jiġuni f'moħħi ħafna films eh, kolossali fi Franza fuq il-mobilta tal-istudenti, meta nisma' fuq dan is-suġġett tal-mobilta fej kien hemm uh, Spanish Hotel Anderson Dolls. U dan kien famuż mhux biss fi Franza. U da juri l-importanza li insejdu l-iskambju bejn l-universitajiet u anki il-mobilta. Nesta naqbel ma' rapporter tiegħi fuq dan il-suġġett kollu naqsam il-punti kollha li għamlet, naqbel magħha, naqbel mal-fokus li għamlet fuq il-punti, anke fuq dak li ħansibu qbil dwaru għaliex hemm ħafna punti taqbil. U nixtieq ngħid biss li jiena disponibbli biex nitkellem ma' rapporter biex niddiskutu l-affarijiet forsi ftit affarijiet żgħar li nistgħu niddiskutu flimkien. Xtaqt inqajjem l-iskema tal-Erasmus, ndaħlu f'din l-opinjoni wkoll. Jiena ċert li l-Kumitat Eh, tal-kultura ser għajem din il-kwistjoni ta' din iskema minħabba suċċess li kellu n-numru ta' studenti li parteċipaw f'din iskema. Irridu nsemmu l-fat li fl-2010 22 miljon per student gawdow minn dan minn din l-iskema u din kienet suċess tal-opinjoni tagħna. Importanti li ndaħlu f'din l-opinjoni u nittamaw li nistgħu nkomplu nejnu l din l-iskema biex ikollha biżejjed rizorsi. Rrid ikun hemm aktar riżorsi biex bekk dan il-programm ikompli jkun ta' suċċess. U naħseb li l-Kumitat Imko jrid jieħu din l-opportunità sabiex isemmi l-appoġġ għal programm Erasmus. Nistgħu nieħdu l-opportunità forsi sabiex ndaħlu xi idejat oħrajn, partikolarment li inqisu il-krediti ta' talim u l-periodi ta' taħriġ barra mill-pajis bħala parti mill-korsijiet universitarji. Aħna nemnu li l-istaġez huma parti essenzjali tal-korsijiet ta' studju u forsi din hija xi ħaġa nistgħu nresqu aktar quddiem. Punt ieħor forsi niprovdu aktar tarif għall-istudenti fil-bidu f'nofs jew lejt mim il-kors tagħhom biex ikollhom aktar tarif dwar l-opportunitajiet li għandhom għal-mobilità. Għaliex f'ħafna stati membri l-lotjiet finanzjari li hemm disponibbli ħafna drabi ma jintużawx kollha. U forsi hemm bżonn aktar tarif li rid jiġi provdut l-istudenti u lek nappellaw lill universitajiet l-istati membri u korpi oħrajn sabiex jiprovdu aktar informazzjoni l-studenti. Dawk il-punti li staqt nsemmilkom u nitkellem għal rapporter biex irrisqela xi idea tal-elementi. Grazzi u grazzi l-opinjoni tiegħi pożittiva fuq dan ir-rapport. Grazzi ħafna lis-Sinjura Legrip, issa Sinjura Gebhardt, Sinjura Vinjo ħatiħu interess attiv, issa ma naddil kelma lis-Sur Bużoj. Grazzi ħafna, President. Jiena u koll nishtiq nirringrazzja l-rapporter għal din bozz ta' opinjoni u jiena sodisfat li għandi din l-opportunità li naħdem għandar boħra ma' Signora McClarkin. Mux biss fuq il-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki tal professjonali iżda anke fuq il-proċess ta' Bologna, għax hemm rabta speċjali fuq dawn iż-żewġ rapporti minkejja li jkun hemm diffikultajiet minħabba implementazzjoni mhux indaqs, naħseb li xorta waħda nistgħu ngħidu li l-proċess ta' Bologna xpruna l-mobilità tal-istudenti mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda barra wkoll mill-Unjoni Ewropea. Irridu stampa ġenerali dwar l-implementazzjoni ta' proċess ta' Bologna, irridu nkunu nafu fejn ma kienx implementat mod biex bekk nkun staw nieħdu azzjoni biex insawu l-problemi li hemm. Emenda oħra nista' nappoġġa hija l-mobilità ta' riċerkaturi din hija xi ħaġa li sħaqna wkoll meta diskutejna r rapport ta' Laura Comi u jiena nemmen bisħiħ li l-proċess ta' Bologna jista' jkompli imexxi dan il għanna Nerġa' lura għar-rabta bejn iż-żewġ rapporti ta' Senjura McClarkin jiena nemmen li r-rabta titkun aktar b'saħħitha. Huwa tajjeb li l-istudenti jistgħu jistudjaw barra mill-pajjiż iżda jrid ikun hemm l-informazzjoni tar rikonoxximent kollha tal-kwalifiki. U ħafna drabi dan ma jkunx il-każ. L-istudenti jridu jkunu marfa bisħiħ minn qabel x'opportunità xogħol se jkollhom u jekk il-kwalifiki tagħhom se jkunu rikonoxxuti f'pajjiżhom jew stat membru ieħor. Smajt każijiet fejn kien diffiċli għall-istudenti li jkollhom rikonoxximent tal-eżamijiet tagħhom u għat-trasferiment tal-krediti tagħhom u għalhekk kellhom jerġgħu jgħamlu jagħtu l-eżamijiet sfortunatament. Trid ikun hemm komunikazzjoni aħjar fuq il-kontenut tal-kurrikulum biex ikun hemm aktar tabilta u biex nħaffu l-facilita u l-ħajja l-studenti. Grazzi l-Signora McLarkin u grazzi tal-attenzjoni. Grazzi, Signora Rule, nilqa l-Signora Bvenio. forsi tista titkellem Anzi, l-ewwel ngħaddi l-kelma lila kumbat lill-kollega meta tirkupra mix-xerqa. Grazzi l-Sinjura Rula, qed nitkellem flok is-Sinjura Turinen li ma setax tkun hawnhekk. Nixtieq nirringrazzja lill-rapporter hawnhekk. Naħseb li għamlet eh, saħqet fl-aqwa punti tar rapport tkellmet fuq l-iktar affarijiet importanti, l impjegabilità tal-ħaddiema, tal-istudenti, suq tax-xogħol, il-ħiliet skont l-impigi li huma meħtieġa, tkabbir, ecc. Ir-raġuni li xtaqt nitkellem hawnhekk huwa minħabba l-esperjenza tagħna tal-Istati membri mal-proċess ta' Bologna. Jiddependi minn fejn ġej. Huwa implementat b'mod differenti fl-Istati membri u tal-Istati membri għaliex hemm dimensjoni volontarja kbira hawnhekk. Is-Sur Bużoj kien naħseb li kienet itina eh, idea aktar ċara fuq dan ir-rigward fuq il-krediti u trasferibilità tal-krediti dan huwa qasam fejn kien hemm ħafna kritika li tresqet u kulħadd jieħu pjaċir li jissieħeb fl-Erasmus pereżempju, iżda ma jkunux jafu jekk il-kors li ħajjeħdu barra mill-pajjiż u serjot għal xi ħaġa, ser isarraf u jagħti l-frott tal xi ħaġa. U għalhekk jgħodu attenti għax inkellek ikun differenti dan ser inaqqas mill-li ħeġġeġ l-istudenti u dan japplika l-Ġermanja wkoll. Dak li għandna bżonn huwa evalwazzjoni kwalitattiva tal-proċess ta' Bologna. Sabiex bekk ikonna aktar tarif mill-Istati membri fejn il-proċess ta' Bologna miexi tajjeb u fejn hemm l elmenti Grazie ħafna, jete presidente Signora Vignon. Excusez-moi pour mon absence, j'avais rendez-vous et je comptais un peu sur l'Europe. Skużawni, kont edha fla oħra u kont nittama li nkunu qegħdin tard biex bekk il-laħħaq nitkellem fil-ħin. Tajja kwis hija abbosta opinjoni tajba ħafna. Kull ħaġa importanti li xtaqt li jkun hemm qiegħda hemmhekk. Issa fir-rigward il-paragrafu 1 u 3 referenzi għal programmi u rwol tal-Kummissjoni naħseb importanti li niċċaraw ir-rabta bejn il-proċess ta' Bologna li inkludi 49 pajjiżi u l-Unjoni Ewropea. L-implementazzjoni tal-sistema ICTS e u ċertifikazzjoni tad-diplomi naħseb li kollox miexi ħarir hemmhekk iżda jeħtieġ li mmorru iktar minn hekk, mmorru iktar lil hinn u dan ma jorbux biss fuq l-armonizzazzjoni tal-taħriġ u tal-ħiliet. Naħseb li rridu niżviluppaw mentalitajiet wara dan għax irridu nqajmu l-kwistjoni tar-rwol tal-istituzzjonijiet. M'għandux nkunu wisq preskrittivi għall-universitajiet, nxeklu għam wisq, għaliex inkella l-awtoritajiet ħajibdow ehm, ħampqonna u għalhekk hemm bżonn li jkun hemm aktar trasparenza f'dan il-proċess kollu biex bekk nixsiprunaw rikonoxximent u l-mobilità tal-istudenti. Il-korsijiet ħafna drabi jkunu differenti ħafna minn pajis għal ieħor u anke f'reġuni differenti u istituzzjonijiet differenti. U kulħadd jaħseb li għandu l-aqwa mod ta' talim għal kors partikolari. U naħseb li din differenza fl-approċċ irridu tal-universitajiet differenti irridu nsemmuha għaliex huma responsabbli parzjalment għal nuqqas ta' suċċess ta' Erasmus, ċertu punt, tajt ħarsa lej l-istatistika f'pajjiżi u ma nafx jekk kienx hemm żieda fl-iskambju ta' Erasmus, anzi kien hemm u kien qed Iżda ħafna drabi ma jkunx hemm riżorsi biżejjed biex eh, l-istudenti jimlew id-dokumenti, ma jkunx hemm tarif xira u jien stess ma jkollix din informazzjoni ma nkunx nista' ngħaddiha lill-istudenti. Hemm tħassib li ma jkunux koprow il-kurrikulum kollha kollu sa kemm jispiċċa l-kors tagħhom. U dan kollu għandu x'jaqsam mal-modules li għandhom jipprovdu l-istudenti flessibilità. Naħseb li da kollu jrid jiġi koordinat mod aħjar u ġeneralizzat. Naħseb li rridu narmonizzaw bejn il-pajjiżi hemm ċertu speċifiċitajiet, iżda rridu nsibu livell minimu ta' armonizzazzjoni. mod partikolari għal dawk il-pajjiżi l-aktar preskrittivi li ma tantx jagħtu għażla ħallu għażla lill-istudenti. Dan irridu nqabluh ma dawk il-pajjiżi li huma flassibbli ħafna u fejn l-istudenti għandhom għażla ħilsa tal-istudji tagħhom. Hemm rabta mal-kwalifiki professjonali u rekonoxximent tagħhom ukoll fil-paragrafu 6 u naħseb li forsi rridu naħsbu xi ħaġa aktar dwar il-ħiliet iktar milli l kontenut tal-korsijiet. U din hija soluzzjoni li ħafna drabi tat il-frott, forsi hija ambizjuża żejjed iżda għandna bżonn għodda komparattiva ta' xi ċertu tip jew ieħor. Mbagħad wara minn hekk nkun nistgħu nħeġġu l-istati membri u l-universitajiet biex joħorġu b'xi tabella komparattiva ta' kif jingħataw il- kif jiġu premjati u kif jinataw il-krediti. F'pajjiżi kollok tliet krediti jew erba', mbagħad f'pajjiż ieħor forsi jkollok għaxra l-istess oġġett. U naħseb li dan in-nuqqas ta' armonizzazzjoni ma nafx kemm tajba l-istudenti. Grazzi. Well, thank you all very much for your contribution. Grazie ħafna l-kontributi ta'kom, xaħti ħor jistiq jitkellem, jizzi ċaħġa. Is-Sur Tyson on behalf of uh, the Education and Culture uh, DG. Is-Sur Tyson, fissura mid-DG tal-Edukazzjoni u l-Kultura. Grazzi ħafna, President. Ah, grazzi għall-interess li jtturru f'dan is-suġġett. L-edukazzjoni għal kwistjoni ferm importanti u ma nistawx inħalluha f'idejn l-għallima biss. Jina grat li l-Kumitat qed jinteressaru f'dan is-suġġett il-membri forsi raw il kummissjoni għamlet komunikat fuq is-sistemi tal-edukazzjoni ftit ilu u fil-fatt jekk rajtu dan id-dokument tistgħu taraw li qed naqblu bejn dak li qalet il-Kummissjoni u dak li qed naraw fir-rapporter eh, f'dak li f'dokument tar-rapporter għaliex fl-imkien marwa importanti ħafna tal-universitajiet u istituzzjonijiet fil-qasam tal-kreazzjoni tal-arfin u importanti u koll nistaw nżidu għacċess għal-edukazzjoni għala u niprivaw naqsu kem jista' jkun tluq minni mill-iskola ehm, permezz ta' bidla fil-mod ta' kif isiru l-korsijiet u nil-ħu iktar l-istennijiet tal- tal-istudenti u importanti wkoll koll nżidu l-kwalità u koll il-rilevanza tal-korsijiet mod partikolari issa biex nifuka fuq kwistjonijiet eh, bħal per eżempju kemm l-istudenti jistgħu jsibu xogħol malajr li jgwadwaw l-universitajiet u kol eh, jimtu importanza kbira l-innovazzjoni u kreativita u għedin jimpenjaw ruħom fl-izvilup tal-reġuni tagħhom. Dan kollu jidher fil-komunikat tal-Kummissjoni. Fil-rigward ta' Bologna, kif qal il-Viċi President huwa importanti ħafna li nirrikonoxxu li kien hemm ħafna progress f'dawn l-aħħar 10 snin. Mi kemm ilha teżisti Bologna, żewġ e, terzi mill-pajjiżi tal-proċess ta' Bologna issa għandhom design fil-mija tal-programmi tagħhom diġà e, maqsuma f'baċellerat, masters u dottorat u 75 fil-mija tal-korsijiet diġa' jużaw sistema tal-ECTS e, minn 45 fuq 47 ta' pajjiż tal bolonia process. U kol fil-rigward tal-Kumitat il-25% tal-korsijiet li fadal jinsabu f'dawk il-floqsma ta' professjonijiet regolati dawk li huma koperti bid-direttiva tal- kwalifiċi professjonali. U waqt li l-Kummissjoni saqsiet domanda mod ċar ħafna fil-konsultazzjonijiet tagħha dwar l-iżvilupp ta' rabtiet bejn Bologna u direttiva tal- kwalifiċi professjonali u diffiċli ħafna biex naraw eżattament kif dan kollu ser jisih minħabba implementazzjoni mhux ċara li hemm tal-ECTS fl-istati membri u forsi eh, fl-imkien mm, ma talbiet tal-Kummissjoni tal-Istati Membri, aħna forsi nistgħu naraw ukoll eh, talbiet tal-istituzzjonijiet mill-istituzzjonijiet ta' edukazzjoni u għaliex huma qegħdin jieħdu ħsieb il-kurrikulum tagħhom u l-mod ta' kif dawn qegħdin eh, isiru u jaħdmu dawn id-diziru isidu ħafna iktar l-autonomija tagħhom l-indipendenza tagħhom. Se jkun hemm rapport ukoll fuq l-implementazzjoni tal proċess ta' Bologna li ser jiġi preżentat fil-konferenza intergovernmentali ġewwa Bukarest f'April tas sena d-dieħla. Il-Kummissjoni qiegħda tagħmel kontribut importanti ħafna permezz tal-red network tagħha u bħala riżultat tal-involviment ir-rapport ser ikun ħafna iktar dettaljat minn qabel mis-snin ta' qabel u jiena nispera li għadda sandan ikun utli għal parlament biex nala aħna nilqaw punti li saru fl-abbot sar rapport u mill-membri illum għar nofsinhar u aħna eh, ħerqali naħdmu fl-imkien ma'kom u niżviluppaw din l-opinjoni, grazzi. Grazzi ħafna. Issa ser ngħaddi il-kelma li rapporter biex tala. Naħseb ġa tajtna dati, iżda forsi tista' terġa' tgħidilna Sinjor McCracken jekk jogħġbok. Grazzi, grazzi lil kulħadd għall kontributi tagħkom u għall kummenti li ħirċivejna. Irċivina kommenti mill kummissjoni wkoll, jiena naħseb li huwa diffiċli meta inti tabbozza opinjoni bil restrizzjonijiet li hemm u daħal kollox li tixtieq taħal fir-rapport. Ovvjament nixtieq nagħmel referenza l iskema tal-Erasmus li tat esperjenza kbira lil ħafna studenti wara sant nistgħu naħdmu flimkien u nagħmlu emenda fuq dan. Jiena xtaqt nifoka kemm jista' jkun fuq dak mill-lat tal-Kumitat tas-Suq Intern pero jina grata li għanna appoċ minn mobilità ta' riċerkaturi, per eżempju, u ser nanalizzaw kif nistaw binaw mod aħjar bil-istituzzjonijiet differenti. Għana li kunem dialogu bejn il-negozju, l-universitajiet u li kunem ħafna opportunitajiet biex in-nies jivvjaġġaw u kol jgħatu apprentistat lil dawn l-istudenti. Għanna ħafna dijat tajbin u jiena ħarqana li naħdem flimkien ma' xedaw reporters, grazzi. Grazzi ħafna. Id-data ta' skadenza l-emendi 27 ta' ottubru l-ġimgħa dieħla f'nofsinhar u mbagħad ser jkollna sessjoni ta' votazzjoni fit-22 ta' Novembru u dan se jkun parti mill-aħħar sessjoni tiegħek tal-kumitat ehm, għal din is-sena se nintaqgħu fil-21 eh, u 23 ta' novembru ħafna ser t Turkija biex nitkellmu dwar ħafna kwistjonijiet interessanti għandhom x'qasmu ma' xogħol tagħna fuq is-suq intern u protezzjoni tal-konsumatur u mbagħad ser ikun hemm laqgħa oħra fil-5 ta' Diċembru li ser tkun l-aħħar laqgħa u mbagħad hemm possibilità li nintaqgħu fil-20 ta' Diċembru u ser ngħidilkom iktar tard dwarha. Dan huwa l-aħħar punt. Uh Illum ser ikonna laqqa siru tal-koordinaturi sa nirringrazzja rapporters kollha, nirringrazzja mod partikolari Sinjura McClarkin li kellna żewġ punti importanti ħafna llum kien fir-rapport tagħha anke fil-votazzjoni u wkoll fl-opinjoni. Grazzi ħafna, grazzi li shadow rapporters, ser nieħdu pawza qasira biex min mhux involut jħalli l-kamra mbagħad nibdew il-laqgħa tal-koordinaturi. Grazzi, grazzi ħafna.